Buongiorno. Mela l-għodu tajba, nishtiq nibda il-xolijiet ta' din dan ismiħ publiku u nibda billi nirringrazzja n-nis kollha li għaw prezenti l-uffiċċji tal-Kommissjoni Ewropea tal-li kooperaw maħna biex norganizzaw din il-laqa. <coughs> Smiħ publiku illi hija fl-istess ħin stimolata mill-ċittadini bħalma jiġri soltu mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet. e, seba petizzjonijiet <clears throat> waħda wara l-oħra u dawn il-petizzjonijiet waslu fl-uffiċċji tagħna. F'dawn il-petizzjonijiet ftaħna tieqa ġdida fil- eh, krizi ekonomika finanzjarja u aħna Eh, ilna niprofaw nsibu soluzzjonijiet għal iktar minn sena. <clears throat> Tiqa ġdida li qed Turina illi <clears throat> is-soluzzjonijiet li sissa instabu f'dawn is-snin kienu superficiali meta inqablu għamal suġġett bażiku eh, ta' diffikultà li rridu verament nirsolvu il-kriżi ta' swieq finanzjari, il-kroll tal- tal-boros li bdiet l istati Uniti u li niċset il swiq tana u waslet biex il-gvernijiet nazjonali jaslu għal dawn il-miżuri negativi ta' punizjoni biex e, dawn il-problemi. <clears throat> L-ewwel tħassib tagħna kien eh, il-passaġġ lejn stabilità tal-kontijiet biex niggarantixxu li il-budgets <clears throat> jaqblu l-irkupru tal-djun tal-pajizi it-naqis tal-spread fuq livell Ewropew u L-azzjonijiet kienu dawk ta' rifinanzjament tal-banek biex jerġaw jagħtu eh, daqxejn arja lil eh, dawk illi eh, huma konsiderati il-magni tal-ekonomija. U kemm <clears throat> kellhom effett dawn il-miżuri fuq il-ħajja ta' ċittadin u fuq id-drittijiet tagħna. <clears throat> Ma ġiex evalwat b'mod xira provaw e waqfu il-kawzi u traskuraw l-effetti ta' dawn il mizuri U l-lum, meta naqraw il-aħbarijiet fuq il impiegi <clears throat> illi sejrin dejjemar il-GDP il eh, dejjem nizel eh, l-istatistika fuq l-istabilità anki dawn uh, eh, nizlin l-isfel. Aħna il-ġurnata tal-lum samnija fi tlet sezzjonijiet. Tlet sezzjonijiet biex nipruvaw nibnu flimkien analizi kritika u taqsira fl-istess ħin. U għaliex dan? <clears throat> għaliex kif diġa ċittadini fetħulna għajnejna fuq dak li ġara u dak li qed jiġri attwalment. U kemm impatt kellhom dawn l-avvenimenti fuq il-rispett ta' drittijiet fundamentali. Kif? Eh, id-dritt għas saħħa għall-edukazzjoni, għax-xogħol, għall-pensjonijiet, dawn kollha drittijiet li ġew mafusa. It-tieni sessjoni niddedikawa għal x'nistgħu nagħmlu, x'soluzzjonijiet nistgħu nsibu. U aħna sibna illi nistgħu namlu analiżi ta' is-soluzzjonijiet dawn is-snin instabu x'miżuri ġew adottati, is-six pack, two pack, is-sistema il-ġdid ta' viġilanza tal-banek, dawn kollha attivitajiet, azzjonijiet illi bħalissa qed niverifikaw fil-implementazzjoni tagħhom. U dawn ġew mill-attivitajiet tal-gvernijiet u l-istituzzjonijiet kif nistgħu natu risposta ta' governance ġdida, ekonomika, fiskali, bankarja għal eh, sistema tal-Europa. <coughs> U bat l-aħħar sezzjoni, tiret waħda, aħna feja se nisimaw il-petizzjonijiet illi ispirawna għal din il-laqa. Eh, xi e, petizzjonijiet ta' kollegi stess, illi huma prezenti għaw, illi umbat intu għom il-mikrofonu, illi proponew illi nihdu l-kuraċ fidejna u nimmaġinaw gvern federali tal-Unjoni Ewropea tal-Europa kollha u bekk edin e, jitkelmu fuq kif inbidlu il-trattati l-artiklu 48 u edin jajdu illi il-risposta għal problemi ta' dawn is-snin u soluzzjoni għal krizi li għanna hija illi nieħdu responsabilità fidejna eh, lejn ċittadini U nistaw aħna nuru illi għanna soluzzjoni jekk aħna verament namlu bidla fit-trattati biex eh, l-Unjoni Ewropea namluha b'organizzazzjoni federali ta' stati b'setat tagħha. Dina hija il- pjan u dawn huma s-suġġetti li nixtiequ nitkellmu eh, fid-dibattitu tal-lum u jena nala id-dibattitu tiegħi l-introduzzjoni tiegħi qasir qasira <clears throat> u inħalli għal eh, parti iktar sostanzjuża tal-ġurnata tal-lum. U nibdew niftħu l-ewwel parti tal-, -tal xolijiet tana. il partilli li aħna semmejnija il-għala għaliex dawk illi l-austerita uh, eh, waslet għal krizi soċjali għal daqstant iċ-ċittadini għandhom jerġgħu jihdu l-ewwel post u l-Ewropa għandha taħdem għal benessri tagħhom. U nixtieq issa nagħti l-mikrofonu lil Adriana Cerretelli, ġurnalista ta' tal-gazzetta sole 24 ore biex titkellem fuq dan is-suġġett u nirringrazzja illi jaqdaw. odwa tajba lil kulħadd. Jiena ġurnalista illi li ħafna insegwi is-suġġetti li rigwardaw l-Ewropa bdejt bit-tratta bin-negozjati għat trattata Maastricht u din l-evoluzzjoni tal-Ewropa speċjalment issa Eh, li qegħdin nafaċċaw il-kriżi tal-euro ma tan xejn ma toġobni. Għaliex da? Għaliex il-kriżi tal-euro ma konniex qed nistennewa <clears throat> fl-Ewropa. L-Ewropa ma kienx biżejjed munizzjoni biex tiġġildila. Fl-Ewropa il il flok ma kellhom strategija li segwew, <clears throat> segwew l-avvenimenti u provaw jisibu soluzzjonijiet ad hoc. U risposta li taw kienet risposta ta' konfuzjoni. Anki l-Germania stess, li hija pajis leader tal-Europa, ma specialment leader anki tal-ħolqin tal-unità monetarja, anki l-Germania għamlet zbalji gbar kif ukoll għamlu zbalji gbar e, il-Grigi illi irtukaw il-kontijiet e, u illi mamlux fi żminijiet tajba mamlux il-riformi li kellhom illi emissom għamlu e, għax emessom approfittaw mill-fatti li ma kellniex recessjoni u anki l-Italja. Però il-krizi u rrit illi anki dawk il-pajizi illi suppost huma virtużi tajbin pal l-Ispanja u l-Irlanda, mux biss sabu roħom fil-tempesta, imma l-izbalji <coughs> eh, illi palessa l-Irlanda ġaħir ġaminna ma' Spanja le, dawn il-pajizi fil- problemi taħħom iżviluppat propju mħabba li l-Europa ħadd ma ippreveda illi se naslu biex ikonna naffaċċaw il-problemi tal-euro bil konsegwenzi kollha li rajna uh, u dimajnejna l-lum. Il-lum għanna eurozona illi f'ħames snin fl-opinjoni tiegħi bidlet kif iċ-ċittadini jaraw l europa U dina hija l-ar problema illi kellna eh, bħala uh, effett tal-krizi tal-euro u tal-ġestjoni tagħha, għax bħalissa għanna aħna għadejjin minn krizi ta' fiduċa. Għanna nuqqas ta' fiduċa reċiproka bejn it-tramuntana u l-nofsinar tal-Europa. U kif nistaw noħorġu minna din il-kriza, din krizi? Hemm firda kbira għaliex minnaħa waħda konna nafu mill-bidu tal-euro illi eżist illi dina kienet teżisti din id-differenza bejn it-tramuntana u nofsinar, pero mux biss kienet differenza ekonomika, imma bil-krizi rajna illi din id-differenza hija anki kulturali <clears throat> u hija din id-differenza kulturali illi edha iżid il-problemi tal-krizi u tal-ġestjoni tagħha. Pratikament, <coughs> F'din il-kriżi li laqtet ħafna iktar il-pajjiżi tal-Mediterran, kien hemm grupp ta' pajjiżi, il-Ġermanja u il-grupp ta' pajjiżi ta' Tramuntana li segwewa, kienu kellhom dan l-atteġġament ta' punizzjoni u qegħdin jgħidu dawn il-pajjiżi tal-Mediterran huma eh, ħatja uh, eh, u ma' mlu żbalji u U ma fil-fat, eh, jekamlu għamlu l-isbali jiridu jħalsu issa. U din hija differenza anki fil-mentalità kalvinista. Però barra minn hekk eh, irridu nżidu anki lil pajjiżi ta' tramuntana eh, huma uh, għalqu il-nofsenar eh, għal daqstant aħna issa għanna pratikament edewa virtuali u reali tal-istabilità u u irridu bil-fors issa nal uom u manħallu il-libertà tagħhom u bekk bdiet il-kriżi vera tal-Ewropa għalix naqset il-fiduċa u il-popli ta' tramuntana wara prezentazzjoni zbaljata u populista tal-krizi bdow jaħsbu illi huma dawk illi se jkollhom iħalsu għal parassiti għażinin eh, eh, tal eh, nofsenar, u dina miex rappresentazzjoni tajba vera, għax u veru illi il-ċittadini ġermaniżi kellhom iħallsu għal problemi tal-Greċa eh, fil-bidu tal-mekkanizmu ta' għajnuna ħalsu ftit flus eh, illi kellhom anki interessi kbar fuq dawn il-flus li ħalsu u bekk taw garanziji, garanziji importanti, imma dawn il-garanziji kulma ifissru huma il-ħruġ ta' garanzija illi qed tobblika għal ħlas biss jekk il-pajjiż ifalli. Għal daqstant jekk waqt il-kampanja elettorali <clears throat> eh, kienu dejjem kontra eh, din l-idea ta' ċittadini ġermaniżi u baqgħu jgħidu illi eh, iċ-ċittadin ġermaniż huwa fil-fatt vittima tal-għażinin eh, tal-nofsinhar ħolqu stampa mish vera u anki ħalqu idea ta' vittma U veru, pero minna l-oħra illi fil-nofsinar kienem ftit rida għal-riformi u il-dinja, il-globalizzazzjoni u l-monita unika u kol eh, obbligatna imbidlu biex nkunu nistaw niddefendu id-drittijiet soċjali. Minna ħal oħra hemm ukoll l-iżbal illi ma narfux li l-dinja qed titbiddel illi l garanzije ta' wara l-gwerra kienu soluzzjonijiet sempliċi ma mumiex soluzzjonijiet li sejdu għal dejjem, speċjalment jekk l-ekonomiji tagħna mhux se jirrexxilhom jipproduċu il-benestri u il-risorsi biex il-modelli soċjali ikunu jistaw jiggarantixxu dawn il-garanziji. Issa, il-riżultat ta' din il- differenza bejn it-tramutana u n-nofsinar kienet eh, il-falliment ta' dawn is-servizzi soċjali u f'taħ dan aspett jiena rajt illi kienem petizjoni petizzjoni Pitikaris illi kienet il ġem il-Greċja li hija sabiħa ħafna illi sentenza waħda qiegħda tagħti edha tinkludi il-problemi kollha li huma inklużi bil-fat li waslet trojka għal biex nitolbu lajnuna tal-Europa, it-neħħija tal-ftejim kollettiv, il-salarju minimu, e, il-servizzi pubbliċi, taxxi, e, il-servizzi il, tas-saħħa, Eh, li dajem sirin għall-laru id-dini għala waħda mill-lara affarijiet li qed jiġru fl europa L-Ewropa li fid-dinja kollha eh, qed tippreżenta ruħha bħala difensur ta' drittijiet soċjali u ta' drittijiet tal-bniedem u waqt li f'pajjiżha stess qiegħda tagħmel dawn il-problemi, eh, edha toħloq dawn il-problemi. U dina kienet l-iktar ħaġa diffiċli u u u negativa. Għasbek aħna wasal fil-fat anki din l-austerità li aħna eh, qed napplikaw mar nexxilniex E, nirsolvu l-problema għax flok ma nġibu l-kontijiet f'postom eh, kien hemm reċessjoni kbira soċjali ġifieri flok flok ma wassalna għal tkabbir wassalna għal tnaqqis ta' tkabbir u issa barra mill eh, dawn il-problemi soċjali u kulturali u ekonomiċi għall-Europa kien hemm anki problemi demok tal-demokrazija u tħaddin ta' demokrazija. Xie rrit najt? Rrit najt li din il-krizi kif kol aħna nafu waslet <coughs> għal fatt li it-trojka eh, tekniċi tal-Europa u tal-IMF eh, illi fil-fatt għamlu dak li l-gvernijiet mar nexxilhomx jiddeċidu u jagħmlu. Aħna mill-2010 sal-lum il-kriżi tal-euro eh, tbidlu 19 il-Prim Ministru tal-Unjoni Ewropea, iktar mill-numru totali tal-gvernijiet eh, tal-euro, tal-eurozona. U għacħar li jekk il-gvernijiet mhumiex solventi, allora it-trojka t-deċidi, ma t tiddeċidi mingħajr ma eh, t-qis il realtà kolla kemmi u l-problemi eh, u sistemi tal pajizi eh, il huma dejjem differenti minn pajjiż għal ieħor. U dana naturalment wassal għal nuqqas fiduċa fl europa manki għal l-istruttura għax issa kulħadd qed jiddubita fuq il-leġittimità illi naqbżu il-sovranitajiet tal- eh, eh, tal-parlamenti nazjonali. U, dina hija ofiża kbira illi eh, Eh, saret kontra eh, il-pajizi u kontra l-Europa eh, u rridu nsibu soluzzjoni għalija għax memx dubju illi din l-Europa ta' teknokrazija hija eh, Europa li miex demokratika. Pero xinija il-problema li għanna il-lum fl-Europa? Din hija Europa eh, ta' ġemonija ġermaniza u għat issir dejjem iktar ġermaniza u fil-futur se issir dejjem iktar ġermaniza U dan eh, dedina l-problema u aħna sempliċement nistaw eh, nakkużaw l ġermanja eh, illi jishtiqu u ma jiddominaw fl-Europa, ma jina naħseb illi il-verita hija nofstriq. F'kull kasta ta' ġestjoni konġunta meta l-affarijiet ma jimxux kif suppost il-ħtija ta' żewġ partijiet. U dina fl-opinjoni Eh, tiegħi eh, eh, il-problemi li qed nafaċċaw issa hija il fatt li m'hemmx interlokuturi minnaħa l-oħra għal Ġermanja. Dari kien ikun hemm Franza, Spanja, l-Italja setaw jgħidu affarijiet importanti biex iwaqfu il-nistan tramuntana. Però f'dan il-kas Hawnhekk eh, din mentalità ta' tramuntana tal-Ġermaniżi hija biex jiddefendu ruhom eh, kontra eh, partners illi qegħdin jibżaw minnhom għaliex jibżaw illi se jiġbduhom ġo ġo kriżi illi mbagħad se waslu għal falliment. <coughs> Imma fl-istess ħin se twassal għal problemi kbar għal Ġermanja. Allura dak li nixtieq ngħid hawnhekk eh, huwa illi aħna qegħdin eh, palissa eh, għadna kif Eh, rajna li eh, Merkel ġitaletta tele darba u eh, aħna kolla u fl-Italja u kullimkien iħossu illi nittamaw li Merkel umbat tamel koalizjoni mal-Partit Soċjal-Demokratiku tista tiprova tkun daqxejn inqas negativa u iktar disponibli. Jena minnaħa ilna xur naraw illi l-austerità illi kienem fil-bidu issa saret daqxen iktar flessibli għal raġuni iktar konkreta għax il-Germania rat illi meta jkunem austerità kbira ma taħdimx u tini jista jkunem effetti anki kontroproducenti għad kabbir stess tal-Germania għal da stanti indunati li jista jedin fuq l-istess dajsa wara kollox u jgħan host illi din il-flessibilità għad kompli imma ma naħsibx illi bidlu il-teknika u tattika ma naħsibx li l-Germania ħaterġa lura u tkun solidali u tajt iva għenamlu pjan biex nejnu il- eh, eh, il-nofsinaru nejnu anki l nfusna billi nżidu il-tkabbir eh, u l-impigi. Jena rasse pili l-idea tal-Germania li kullħat salva tisalva li l-nifsu b'sens ta' responsabilità fih nifsu dan dan l-atteġġament bażiku se jibqa' għal dastant Eh, din eh, eh, hemm bżonn illi f'kull pajjiż hemm bżonn nerġgħu nsiru kompetittivi u kredibbli fuq il so <coughs> U la darba l-Ewropa tkun sabet dawn is-soluzzjonijiet ikunu nistgħu npoġġu bl-qedna madwar mejda u niddeċidu x'se nagħmlu għall-futur tal-Ewropa, għall-governance tal-Euro, għal biex ikonna integrazzjoni aħjar tal-Ewropa, għax f'dawn il-kondizzjonijiet u ma' dawnu ma kondizjoniet neċessari, però eh, rridu e, nsolvu il-krizi ta' fiduċa e, bejn it-tramuntana u nofsinar u minar ma nsolvu di e, eh, mux se jkun faċli u negozjati ġodda. Għax il illum il-krizi diġa produċiet eh, patta stabilita, eh, six pack, fiscal compact, two pack, eccetera. Illum diġa għamilna ħafna mezzi biex nitrasferixxu is-sovranità min-naħa ta' dawk il-pajjiżi li qegħdin jaffaċċaw diffikultajiet. Ma naħsibx illi f'dan il-mument jixtiequ jimxu iktar lem iktar imorru li lem minn dan e, irridu nistennew sa kemm ikun hemm e, rkupru e, mill-nofsinhar ikun hemm iktar konverġenza bejn it-tramuntana u n-nofsinhar biex imbagħad nimxu l-qudiem u bekk nittamaw illi l-ekonomiji Eh, ikomplu jikbru minn dan il-moment il-qoddim. Grazie. Muċiġima se, signora. Grazie ħafna. Grazie ħafna ta' dawn il-kommenti interessanti u ta' prezentazzjoni li inti eh, għamiltinna. Jiena il-kallimi tal-ewwel eh, li għaw fl-ewwel intervent Dak eh, eh, inti kont l-ewwel kellima, issa naddu għal tini kellimi li huwa ġurnalista eh, Spanjol Enrique Serbeto mill-ABC. Nadġulu il-mikrofonu, grazzi tal hawnhekk illu. Waħda mill-vantagġi li nitkellem wana wara Adriana hija li hija spjegat l-affarijiet tajbin ħafna u għalet ħafna mill-affarijiet li naxtaqt ngħid jiena wkoll. L-idea li kelli fil-prezentazzjoni tiegħi kienet illi nispjega naqra għalfejn hemm daqshekk organizzazzjonijiet u inizjattivi u daqshekk diskussjoni dwar is-sitwazzjoni fi Spanja. U dan minħabba illi hemm anka eh, membri parlamentari attivi ħafna u anka minħabba li l-popolazzjoni Spanjola hija rabjata ħafna. Qed naraw ħafna ċittadini Spanjoli issa illi jirrealizzaw li qed jirrealizzaw eh, illi eh, il soċjetà hija waħda mdejqa anke xi ħadd iżur Spanja jinduna kemm huma mdejqin iċ-ċittadini il-rati tal-qatz eh, li olow ħafna u fil-fatuma wahda mill-fatturi illi wieħed eh, jifhem kif huma affettwati iċ-ċittadini meta wieħed ikun qiegħed eh, wieħed isib ruħu f'sitwazzjoni illi eh, ma tantx tgħinek biex tkun ottimist. Huwa diffiċli ħafna biex wieħed iżomm l-ottimizmu f'kondizzjonijiet bħal dawn min ma jistax iħallas il-djun fuq il-proprjetà tiegħu. U ħafna organizzazzjonijiet fil-fatt ġew f'dan il-komitat anka biex jitkellmu dwar din is-sitwazzjoni partikolari. Kien hemm ukoll tnaqqis f'kollox, pereżempju, fis-sistema tas-saħħa għalkemm qiegħda tiffunzjona, din qed tiffunzjona b'ħafna tnaqqis. U hemm eh, din Eh, l-emozjoni, din il-kussjoni psikoloġika illi il-kopertura eh, tas saħħa fi Spanja dejjem edha tonqos. U iċ-ċittadini fil-fatt eh, però qed reaġixxu pjuttost tajjeb meta tqis kif huma l-affarijiet. Imma Il-bażi ta' dan kollu huwa nuqqas ta' kapaċità li s-soċjetà tidentifika imma anka li timplementa e, u tifhem għalfejn ġraw l-affarijiet u uh, biex wieħed jifhem ukoll għalfejn qed isofri ħafna persuni li wieħed eh, jitkellem magħhom jiena fil-fatt kont fil-laqa oħra li kont qed inħar kon qegħdin niddiskutu l-preferential shares. <coughs> Emma dan is-sens ta' diffikultà biex wieħed jifhem eżattament minn qed jieħu d-deċiżjonijiet dawn il-flus li qed jingħataw lill-banek, l-appoġġ li qed jingħata lill-banek il-pajjiż li qed jagħmel l-isforz, imma huwa diffiċli biex imbagħad wieħed jidentifika eżattament min għandu torta uh, il-fejn ħan ippuntaw subajna. U għamlek kiena ġifiri għet nitkellem dwar il-perċessjoni ta' ċittadin u għalek li jem daqseg komitati, daqseg delegazzjoni li għet jieġu f'dan il-komitat minn Spanja. x'nistgħu nagħmlu? Frankament, eh, eh, ma nafx eżattament x'nistgħu nagħmlu. Ħafna affarijiet li qegħdin iseħħu palissa huma kontroproduttivi. stajna forsi nisfurzaw e, l-affarijiet direzzjoni, ma fl-istess waqt dini l-ħagġa li qed tinkwitani kif qalet Adriana. kienem uh, minn tkellem fuq il-konvenzjoni kostituzzjonali, eh, kienem itkellem u kullħat qed jitkellem fuq diversità fl-Unjoni, issa qegħdin naraw illi id-diversità għandha x'taqsamma eh, l-avversità bejn il-tramuntana u l-nofsinhar u din hija responsabilità kbira ħafna għal dawk illi qegħdin jippromovu dan il-mudell fl-Ewropa. Per eżempju, fil-Renju Unit qed naraw l-effett tal-krisi u uh, e, fejn naraw e, kif ċittadini edin jgħidu illi e, tortu kollu tal-Europa wana nitilqu mill-Europa. L-istess fi Spanja, l-istess ħaġa qed tiġri, e, jiena naħseb li naraw eżattament minn qiegħed inkoraġixxi din it-tip ta' approċċ għax qed nduru lil mill-li insolvu l-problema flimkien anka il-politikanti, il-politiċi eh, li wieħed wasal din it-tip ta' messaġġ eh, ikun qed iġor eh, miegħu wkoll fuq ukoll responsabilità kbira anka storika. Huwa veru għalhekk illi li rajna fi Spanja ma kienx eh, il-waqa kompletament waqa soċjali kif ħasbu ħafna. Eh, ħafna ħasbu li s-soċjetà waħedha trid eh, taħdem i billi taħdem ma' dawk in-networks moħbijin li jem minn taħt, nis li jaħdmu minn taħt il-mejda, kif eh, eh, iseħanka, iseħu ħafna anka affarijiet l-istess fil-Belġum. Fil-verità, il-familji jgħinu xulxin eh, fil-Spanja, jaqbżu għal xulxin u dan huwa fenomenu, dan huwa fenomenu importanti ħafna il kussuni tal-pensjonijiet, per eżempju, stabilta bażika ħafna familji anka it-tfal ta' tfal edin palissa jiexi fuq il-pensjonijiet tan nanniet Irridu noqogħdu attenti meta inħarsu uh, lej din il-kussjoni biex ma missux il-pensjonijiet f'dawn il-pajjiżi, speċjalment ta' raġunijiet ta' voti biss Palissa il-pensjonijiet edin jgħinu biex iżommu l-istabilta soċjali fi Spanja. Fid-divalwazzjoni interna li seħħet uh, dan l-aħħar u intom ta' din it fil-pagi eh, dawn fil 40% f'ċertu każijiet. F'nofs dan kollu għatanna dawk illi edin jaħdmu mm, jiexu fuq inkam bax ħafna ta' xi 800 euro jew 1000 euro fix-xahar u dawn qed ikomplu jkontribwixxu għal pensjonijiet tal-ġejjieni. Imma x'tib ta' pensjoni se tkun di fil-ġejjin ġviri dan huwa kollu paradoss. Ma nafx kif il-gvern se jkun jista' eh, jimxi l-qudiem f'dawn is-sitwazzjonijiet il-pensjoni hija fattur ta' stabilità bħalissa fi Spanja kif diġa semmejt. Mela, biex nala. Il-fatturi esterni, kustjonijiet esterni, l-idea per eżempju li il-Germania edha tmexxi l-Europa kollha inkluż l-Ispanja Jiena naħseb li qatt ma kien hemm daqshekk interess lezzjonijiet elezzjonijiet Ġermaniż raqskemm kien hemm din is-sena. U uh, dan ukoll huwa paradoss. il-gvernijiet infusom f'ħafna pajjiżi Ewropej jgħidu li toġobhom din il-kolazzjoni li ħajkollha Eh, Merkel, Angela Merkel, anka eh, il-Partit Soċjalista fi Spanja li ma tantx mexxa tajjeb u eh, fi Spanja ma nafx kif fuq l-istess linja ma nafx kif il-Soċjalisti Demokratiċi ħajajnuna fil-Ġermanja. Din il-taqbida biex ngħidlek bejn it-Tramuntana u nofsinhar din hija xi ħaġa negattiva ħafna li għandna nevitawha kemm jista' jkun. Hemm ħafna affarijiet eh, li jridu jinbidlu fi Spanja, il-partiti politiċi mhumiex qegħdin eh, iwettqu r-rwol tagħhom sow <coughs> hemm ħafna istituzzjonijiet li bħalissa qed jiffukaw biss fuq l-interessi tagħhom aktar milli fuq l-interess tas-soċjetà u ta' ċittadini U l soċjetà għandu jkollha komunikazzjoni kompluta biex issolvi il-problemi u l-istituzzjonijiet imexxu kif hemm bżonn u kif itihom il-mandat tar-rwol tagħhom. Għanna napoġġaw u kol il-persuni li huma edha u il soċjetà in ġenerali eh, tirrifletti eżattament fuq xtib ta' soċjetà tixtieq u li timxi mal-obliki li għanda. Kenna u kol eċċess ottimizmu f'dawk il-snin eh, ta' meta konna komdi u meta kenna l-flus Kien hemm dak l-ottimizmu. Issa rridu nieħdu deċiżjonijiet, imma deċiżjonijiet għandhom effett, għandhom impatt u għalhekk jiena qed nitlob li jkun hemm riflessjoni fil-fond profonda fis-soċjetà fuq dak kollu li qed iseħħ. Laqda hija importanti wkoll anke fi Spanja. Irridu nevitaw din l-idea illi wieħed isalva lilu nnifsu qabel ma jsalva jew jgħin il-ħaddieħor. Hemm eh, xi sintomi li għandhom jgħinuna biex inkunu ottimisti, pereżempju l-ekonomija f'daqqa waħda qiegħda turi sinjali ta' kupru u naħseb illi nistaw nejdu illi bdejna ħirġin bil-mod minn din is-sitwazzjoni terribli li konna fiha. pero laqas marrit eh, nitkellem xi ottimizmu eżeġerat, imma laqas ma nkunu pessimisti ħafna, għanna nkunu realisti. Naħseb illi hemm ħafna fatturi hemm barra li ħajkollhom impatt fuq is-sitwazzjoni u waħda mill-kustjonijiet u l-għanin din il-kustjoni tal-għaqda. L-ekonomija fis-soċjetà ta' Spanja għandha ħafna kondizzjonijiet li huma neċessarji li jridu jimbnow mill-ġdid biex ikun hemm prosperità fis-soċjetà. U hemm U koll kustjonijiet din jien id-dinja globalizzata, iċ-ċina eh, u l-pozizjoni prominenti tagħha. U irridu nħarsu lejn din is-sitwazzjoni tal għada din tasibni ħafna. Jiena lest li nirrispondi kwalikwa mistoqsija fuq sitwazzjoni Spanjola. Grazie ħafna, naddi issa għal uh, ħafna petizzjonanti għanna eh, numru tagħhom fuq l-agenda u mbagħad ngħaddu għall-onorevoli membri biex jekk ridu ma wkoll jagħmlu eh, mistoqsijiet li l kellima. naddi għall l-ewwel petizzjonant illi di huwa l-sur Teodoros Pitikaris mill-Greċja. Inti qed titkellem eh, dwar il-violazzjoni tal eh, charter ta' dritti tal bnidem Għandek il-mikrofonu. Grazzi ħafna. Bonġu lil kulħadd. Sinjuri, membri tal-Kumitat Parlamentari, il-kriżi kif rajna, miex eh, biss il-ponta eh, tal-problema għanna il-karta ta' drittijiet tal-bnidem Em l-istati membri li huma impenjati leja em eh, qed nitkellmu hawnhekk fuq drittijiet fundamentali. F'daqqa waħda x'qegħdin naraw? Qegħdin naraw il-ksur ta' dawn id-drittijiet f'xi uh, ġurnali uffiċjali li nistgħu forsi anke nħarsu lejhom naraw illi uh, il-dritt ta' sejjim kollettiv uh, ġi miksur il-minħaddem f'ċertu każijiet u anka eh, il-ħaddima edin eh, jilħu ftejjemiet fuq l-inkam illi u fuq il-pagi illi ħajirċevu xi organizzazzjonijiet u anka min iħaddem u organizzazzjonijiet tal-ħaddima ma rnexxilhomx jilħu ftejjim f'terminu ta' eh, ftejim kollettiv u dan juri kemm profonda il-kriżi l-artiklu 48 kifet inti eh, jippermetti dawn id-drittijiet għal fejmet kollettivi u anka dritt li wieħed jistrajkja minħabba li programmi tal-kupru u il-memorandum li jeżistu fl-Ispanja rajna li hemm miżuri imposti fuq uh, il-Greċja illi għedin eh, xeklu mill-li wieħed eh, ikollu id-dritt tal-istrajka. Eżempju wieħor huwa dak marbut mal-allima. Il-gvern Grek għal illi ħajitfa il-ħabs lill-allema jekk dawn jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jistrajkjaw. Din hija xi ħaġa li qatt ma seħet qabel il-Kummissjoni suppost hija il-gwardjan ta' trattat u tal-konvenzjonijiet marbuta miegħu, imma qed turi indifferenza meta it-trojka imponiet aktar uh, tnaqqis fis-settur privat u anka fil-settur pubbliku li mur lilin mill-temit kollettivi. Grazzi ħafna, Signor Pitikaris. Issa naddi għal kellim li miss il-Antonio Barbara Molina li huwa minn Spanja. Fuq it-naqis fis-settur privat fil-Katalonja u fis-settur tas-saħħa. Għandek il-mikrofonu. Grazzi ħafna. Eh, grazie ħafna sinjuri. Meta inħarġ lejn is-sitwazzjoni tal-nefqa uh, pubblika u tnaqqis li jem ġanna noħorġu b'din petizzjoni minħabba tħassib dwar dan it-tnaqqis speċjalment fil-kas tal-kura ta' saħħa fil-Katalonja. Din hija fil-fatt ħmar il-lejl il-tnaqqis fil-saħħa mhux qed inaqqas anzi qed jikber ħafna u issa qed jeffettwa l-politika ta' saħħa kollha f'dan l-istat ta' f'Ispanja. Huma hija din il-politika illi issa qed ħalli impatt fuq uh, eh, is-sitwazzjoni f'Katalonja u f'Ispanja kollha. Emma anka din l-epidemija liberali eh, biex nejdila ek, l austerità li qed tissemma fl-Ewropa kollha. Nixtieq insemmi ftit storja l-Unjoni Ewropea twildet eh, fuq eh, l-ispalla tal-politika tas-saħħa biex hekk u l-importanza tal-kura tas saħħa hija dvarja minn eh, stat eh, għal-ieħor fl-Unjoni Ewropea fl-1993 fil-fatt l-Unjoni Ewropea sfurzat li jkun hemm fl-Ewropa fuq uh, fir-rigward tal-kura tas-saħħa. Imma meta nħarsu lejn uh, eh, kustonijiet malbuta ma' s-saxħa naraw illi s-saxħa tal-lobbyisti um, tal-medicinali u industri oħra et jaffetwaw il-swi u issa ħafna farijiet illi konna nemnu fjom sirna niddubitaw fuqom. Mandiċ eh, li jiena nuqt insemmi l-kustjonijiet kolla li għet jiseħu ma' emġranet suwed biex nejt eka eh, E, Fil-gwar ta' zbal żbalji illi seħħow fil-politika tas-saħħa, per eżempju tnaqis fil-budget, il-listi ma spiċċaw qatt ta' nis jistennow, il-waiting list, listi ta' disperazzjoni, nuqqas ta' sodot, nuqqas ta' tobba li operaw, għat anka fis settur tal-professjonisti fil-medicina, il-privatizzazzjoni, kullimkien, nuqqas ta' ikel tajjeb fost it-tfal, faqar zeda fin-nuqqas gwaljanza zeda fin eh, nismorda morda bil-HIV aktar alkolizmu fost il-ċittadini. Lanset eh, li huwa ġurnal importanti ħafna għal li ġenerazzjoni eh, li hemm zazuwa li hemm fi Spanja palissa għandhom fil-fatt situazzjoni ta' saħħa qar minn tan-nannit tagħhom. Kif se nappoġġjaw is-saħħa? Mela, l-għonek li kunem il-xol, il-solidarieta soċjali. Il-3012 eh, eh, li huwa digriet li qed jeskludi eh, xi tmien elf ruħ mill-kura tas-saħħa aħna rridu sistema aħjar għanna li dik li tissejjaħ bħalissa repayment program fej wieħed irid iħallas anka għal mediċinali għal kura marbuta mal-kanċer qed eh, nitilfu eh, l-lajnuna fit-trasport eh, għal raġunijiet ta' saħħa u għalek l-aspettattivi ta' saħħa edin jonqsu hemm ħafna korruzzjoni hemm anka żidiet oħra fil-persuni li huma eh, eh, jabużaw mill-alkohol u nista' inkompli għaddej eh, u għaddej bihom. Għanna din id- din id-dejta dimna, għanna din istampa li turina x'qed iseħħa. U din hija triq li ħat wassanna għal xifer l-irdum. X'inhi d-dijanjosi tagħna? Is-sistema hija marida diki hija marida għax m'għandix appoġġ pubbliku adattat wieħed ma jistax jissepara dak li huwa bioloġiku, psikoloġiku u soċjali dawn iridu jkunu flimkien iridu nirriattivaw proċess li għandu din il-viżjoni integrata tal-kura tas-saħħa għas-soċjetà u irid kunem hemm anke dak il-lat umana għal eh, din il-kura tas saħħa Għanna bżon trasfużjoni, trasfużjoni li tista' seħ biss permezz tal-parċipazzjoni tal-ċittadini u l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentawhom jiena bħala tabib jina u koll, eh, forsi tajdu li li xejn ma jista ikun perfetti, ma mistax ikollok parlament, jak ma jkollokx il-possibilità ta' approċ ta' aġġustament, kapacità li wieħed eh, ibiddel il-trattament, u hekk jagħmel il-parlament, ma jistax ikollok saħħa jekk inti mandik xogħol u ma jistax ikollok is-saħħa jekk ma jkollokx ir rizolsi biex tgħix, u laqas ma nistaw nserħu biss fuq il medicinali Irridu niġġieldu kontra eh, dan dan, hawnhekk għalhekk kienet nistaqsi anke lill membri parlamentari infushom hawnhekk dan it-kabbir fin nuqqas ta' ugwaljanza. Il-persuni l-aktar fraġli fis soċjetà l-aktar dajfa dawk huma l-aktar li qed sofru. U l-mistoqsija i tafu intom bdaw tafu bir-rwol storiku illi uh, hemm uh, involut tista' titkellmu fuq il-likwidazzjoni ta' sistemi tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea. Tafu se tkun l-impatt ta' dan eh, il-petizzjoni tiegħi qed eh, titlob li jkun hemm eh, klawżula ta' salvagwardja linja ħamra fil-leġiżlazzjoni fit-trattat biex ma nkomplux nipprivatizzaw u nkomplu neqirdu s-sistemi tas saħħa fl-Ewropa għall-inqas fir rigward tal-karattru universali u ġust tagħha dik hija l-linja l-ħamra li aħna qed nitkellmu dwarha ma namlux danni f'din il-sistema, eh, ma naħdmux kontra sistema tas saħħa Napoġġaw l-ideja ta' sistema ta' saħħa għax l-istorja Torina, il-bibliografija Torina, xjenza Torina, li dawn huma s-servizzi vera soċjali li aħna għanna bżon u l-oppost qed iseħħ palissa. Nirringrasakom tal-paċenzja u tal-attenzjoni ta'kom. Grazzi ħafna. Naddu għal tielet petizjonant kienem bidla għawek eh, Sara Campohano Casas illi ħat titkellem dwar petizzjoni dwar il-beħ tal-istrumenti finanzjari eh, l-klienti tal-depozitanti tal-bank. Bonġu. Jena nishtiq nitkellem billi nibda bluzu ta' terminu mid-dizzjonarju Spanjol frodi. Il-fatt li wieħed jiprova jagħmel il-flus billi wettaq frodi kontra persuna partikolari missieri bħal kull ċittadin Spanjol Jim Giel li jixtri il-preferential shares li huwa prodott pjuttost riskjuż, prodott finanzjarju, pjuttost riskjus illi nxtara minn ħafna klijenti ta' bankja missieri bħal ħafna persuni oħra Spanjoli qed jiġġielet biex jieħu lura tfaddil tiegħu huwa ħaseb illi kien e, kienu flus fissi f'depozitu fiss, imma dan ma kienx il-każ aħna batna ittra l-prosekutur tal-Istat un mbagħad dan intbat għand il-Kunsill ta' Barcellona u ma ċevejniex tweġiba. Aħna ma nafux qed jiġri, huma ma jinteressomx, ma nafux. Imbagħad aħna kellimna lilkom il-Kumitat għal petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Aħna inħossu il l-istituzzjonijiet Spanjoli qegħdin jħalluna għalon it-triq. U bekk tkellimna ma' avukati u eh, għadiet tal-konsumatur u tlabna li ikun hemm l-arbitraġġ. Missieri tala pal dan f'Lulju u dan il-kas għadu maderġ. Aħna ħafna inċertezza u ma nafux meta ħanaraw fl-aħħar xi raġġ ta' dawl. Aħna jekk ma jkonniex riżultat pożittiv mill-arbitra ser ikonna ntellaw dan il-każ qudiem il-qorti. il każ quddiem il qorti Jiena nixtieq niddefendi drittijiet tagħna u ta' ħafna ċittadini bħala konsumaturi u rrid li nevitaw illi jkollna sitwazzjoni bħal din għaliex dan huwa bank illi aħna fdajnieh bit-tfaddil tagħna flus illi aħna elajnihom bla raqta ġbina. Bek fejnu il-gvern? Minu responsabli għal dan il-frodi? Għalix ma tellawx il-qorti u għalix ġara hekk wara kollox? Il-lista hija l-lista twila l li ma tispiċċa qatt u bekk kif triduna nemnu fid-demokrazija f'dan it-tip ta' frodi intom qegħdin tiddemoralizzawna. Jiena naħseb li n-nies wara dan il dawn il-frodi għandhom jerfgħu responsabilità. U jekk ikun hemm, jekk jeżisti sens ta' ġustizzja dawn in-nies għandhom jitresqu l-qorti. U għandhom jiġu kastigati l-iktar għaliex dan twetta matul il-kriżi ekonomika. Grazzi. Signora Kampusana, issa nixtieq ngħaddi l-kelma lill-bosta kollegi illi talbu biex jitkellmu sur Ħawel sur Sukalas u sur Salavrakos u sur Jar. Jiena wkoll nixtieq nitkellem. Pablo Salva kjoġbok. Grazzi tassew, President. Jien nixtieq nitkellem dwar dak li qalet l-aħħar persuna, Sinjora Kapusana, li xina kont hawnhekk ftit tal-ġimgħat ilu u ftit tax-xhur ilu wkoll. U meta hija tkellmet dwar it-tbatija tal-familja tagħha din hija xi ħaġa li laqtitni ħafna ma kontx naf dwar il-każ ta' missiera stess. Imma l-fatt li jasemmi dawn il-preferential shares aħna rridu nifmu illi d-denja traċedja li qed issir bħalissa minħabba leġislazzjoni ħażina illi ġiet adottata mill-gvern. Il-problema hemmhekk hija illi flok għandna sitwazzjoni fejn qegħdin insolvu il-problema dak li qed jiġri huwa li l-gvern issa qed jipprova jsib Is-soluzzjonijiet. U importanti li jinstabu dawn is-soluzzjonijiet. Għaliex f'ħafna każijiet rajna li kien hemm l-arbitraġġ. Per eżempju ġara fil-gvern tal-Galizja ta wkoll u approċ pjuttost ġdid u meta l-gvern prova jsib xi tweġibiet komunitajiet autonomi differenti fi Spanja il-riżultati kienu il huwa kien pjuttost illimitat u kondizjonat f'dak li jista' jagħmel minħabba il-Komissjoni Ewropea u il-Kummissarju għal-Kompetizzjoni Sur Almunja. Xi fisser dan? Issa il-Gvern jisir jekk jiddeċidi l-lum qabel għada naraw illi mhux il-persuni kollha illi resqu petizzjoni jekk u ma jkun irridu l-flus tagħhom lura il-Kummissjoni ma tħallix li dan isir u aħna irridu ninsistu illi il-Gvern rrid isibi jsib xi soluzzjonijiet. Imma dawn it-tweġibi dawn is-soluzzjoni ser ikunu illimitati minħabba l-kwistjoni kollha tal-kompetizzjoni u l-Kummissarju responsabbli. Issa, il- l-organizzazzjoni ta' ristrutturar fi Spanja, direttur ta' kontrol frodi, Sur Kolla Stoja fi Spanja, għal il 70% tal-detenturi tal-preferential shares, 70% jistaw juru illi kienem frodi u jistaw jiksbu flusom lura u bekk iridu ninsistu biex nsibu soluzzjoni għal din il-problema. Il-gvern prova jsib soluzzjoni mbagħad hemm dubi illi feġġew mill-Kummissjoni Ewropea għaliex il-Kummissjoni għandha ċertu dubi li uħut minn dawn id-detenturi ta' preferential shares uħut mill-investituri jistaw ikunu dawk li jibbenefikaw mill-proċess ta' arbitraċ. U dan sabiex nurikom li għedin nipruvaw insolvu il-problema, il-gvernijiet autonomi li ġew mill-quta ser solvu għal-problema. Imma aħna rdu ninsistu fuq is-solidarjetà, eh, Sinjora Caposano, inti l-familja tiegħek, il-missierek. Serħu raskom aħna ser insolvu għal-problema, ħan iżguraw illi dawk l-investituri. Eh, saħna ser nappoġġawhom. Grazzi tassew. Salva, sisur Kalas. Grazzi, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill mistiedna tagħna. dawk li rasqu il-petizzjonijiet u iddeskrivew situazzjoni <coughs> li hija pjuttost l-istess fil- pajizi ta' nofsinar tal-Europa fil-pajiz tiegħi fil-Greċja din is-sitwazzjoni hija waħda estrema. Il-mistidna tagħna mill-Italja, Adriana Cerretelli, tkellmet dwar il-fatt illi il-gvern tal-Greċja b'mod mhux ressa l-istatistika u preżenta l-istatistika marbuta mal-qada ta' dak iż-żmien tal-Greċja. Jiena ma nafx għannix inwaħlu fl-amministrazzjoni tal-Greċja hawnhekk jew inkella għandix inwaħlu għandix nippuntaw subajna lejn oħrajn fil-Greċja l-informazzjoni tarif zbaljat għarri ġew e, ġiet ippreżentata u bek rajna li kien hemm bejn in-nofsinhar u l-tramuntana u jiena naħseb li din il-qasma hija ħafna akbar minn kemm fil-verità tidher mhijiex biss qasma mhijiex firda ekonomika, mhijiex firda kulturali. M'hemmx distak fil-livell ta' żvilupp biss, imma anke fil-livell ta' ritmu. Jekk aħna nqablu lill-Ewropa ta' seba l-iktar pajjiżi b'saħħithom u tal-oħrajn u l-bqija naraw li l-Ewropa ta' 28 fuq livell globali qed taqbad mhux ħażin fir-rigward tal-potenza tat-teknoloġija imma il-seba pajjiżi l-oħra dawk l-iktar setana fl-Unjoni Ewropea jinsabu aktar fuq qudiem fuq livell globali u bekk skont jien naħseb illi mhux minnu illi il-naħa ta' fuq qed iħallsu id-dejn ta' naħa t'isfel tal-Ewropa kemm fir-rigward tal-Ġermanja kif ukoll fir-rigward tal-Awstrija. Qegħdin naraw illi saħan sitra nistgħu ngħidu illi dawn il-pajjiżi qegħdin jiggwadanjaw mill-kriżi u mhux qegħdin jitilfu. <coughs> Il-tabib Spanjol nixtieq hawnhekk nirringrazzjah. U anke l-ġurnalista Spanjol, Enrique Serbeto, għalu illi il-pensjonijiet huma xaġa li tirrappreżenta l-istabilta fil-Greċja, il-fondi tal-pensjonijiet u l-assigurazzjonijiet. l-om tuħ tnaqqis kbir u ma naħsibx illi fil ġejjeni fil-pajjiż tiegħi ser inkunu nistgħu nsalvaw il-pensjonijiet illi skont iż-żewġ persuni li intervjenew huma ankra ta' stabilta. Jiena m'iniex espert u bekk ma nistax niddeskrivi il-kriżi mill-perspettiva teknika tagħha. Madana kollu, jiena naħseb illi iva nista' ngħidilkom illi din il-problema qed tinbet mill-fatt illi rridu jiġu imposti il-ċertu tipi ta' modelli li lien minn dak illi rridu n-nies u din il-ħaġa mhijiex aċċettabbli. U bekk ma għalfejn niskantaw jekk fil-Greċja li sissa Eh, kienet waħda paċifika jeħorġu movimenti bħal Golden Dawn. Aħna ma rridux illi dan jiġri jew ma ninsewx illi anka fl-modi kien hemm organizzazzjonijiet f'pajjiżi illi jissa huma il-paladini tad-demokrazija. Ejjew ma ninsewx illi f'pajjiż tal-naħa ta' tramuntana tal-Ewropa hemm fil-gvern wieħed minn dawn il-gruppi politiċi. Issa naħsbu illi nistaw nużaw il-flus fl-Ewropa l-istess mod illi fl-Istati Uniti rajna li ġużat id-dem. Issa dak li ntqal mill-President Barroso li 74% ta' ċittadini fl-Ewropa jarfu illi huma jinsabu f'dan l-awġ kbir minħabba l-Unjoni Ewropea dan l-esperiment illi suppost kellu jati xaqta tama l-Ewropa dan l-esperiment jista' jinqeret, jista' jispiċċa fix-xejn. għaliex l-Ewropa ser isir l-iskjava mhux biss il-Greċja u l-Italja. Grazzi. L-Onorevoli Sala Vrakos. Grazie, President. Jena tajt widen l-interventi ta' kulħadd u smajtu ukoll kemm l-mistiedna tagħna kif ukoll lil dawk illi resqu il-petizzjonijiet. U l-kollegi, u naqbel ma ħafna minn dak illi intqal, nista' nfakkarkom il l-Unjoni Ewropea bdiet bħala komunità romantika, wara it-tieni gwerra dinija kienet mimlija ottimizmu, mimlija ħerqa sabiex tibni Ewropa aħjar għaċ-ċittadini sabiex taqqat lil Ġermanja, Ġermania illi jahna il-koll tajnija daqqatit. Iżda, issa wasanna fi żmien flera tar realizmu, żmien li maċċanna kontrol fuq. fuqu. Dan għaliex? il-kriżi erdet tal kollox l-istrutturi kollha li kellna ta' solidarjetà ukoll laqtet fil-laħam il-ħaj il-fiduċja fost l-istati mentri u kol ċittadini dbedu. Jekk l-Ewropa teħtieġ ħaġa għal ġejjieni għandkom raġun kollha kemm intom trid tiddefendi il-koeżjoni soċjali tagħha. U l-koeżjoni soċjali ma ta' ċerti pajjiżi ma tistax taħdem kontra l-koeżjoni soċjali ta' oħrajn. Jiena smajt dak li jintom kelkom xi tgħidu. Iżda intom sempliċement għamiltu diagnosi. Ħadd ma ta' xi soluzzjonijiet u ejjew ma ninsewx id-demografija. L-Ewropa tirrappreżenta 8% tal-popolazzjoni dinija u 30% tal-GDP eh, globali. Fl-2035 l-Europa ser tkun qed tirrappreżenta biss il-5% tal-popolazzjoni globali. U il-GDP ser jirrappreżenta il-15.8% tal-GDP globali. Dan ifisser li aħna <coughs> qed niftaqru. U bekk mhux ser inkunu nistgħu inżommu u nilqaw għall-isfidi illi ser jatuna l-pajjiżi emerġenti. Hemm bżonn li id-dħul tal-ċittadini Ewropej jiżdied u hawnhekk aħna ma minna xejn f'dawn l-aħħar snin sabiex inżommu il-livell ta' dħul. dwar dan maħna namlu xejn. U bekk nishtiq Iva, namlilkom dan l-appell, intom. Sabiex tamlu proposti ta' siwi sabiex ittejbu s-situazzjoni tal-Europa. Il-25 miljon persuna bla xogħol fl-Unjoni Ewropea ma nistawx ninsewhom. Jekk irdu ntejbu l-ħajja tal-Ewropej, kif nistgħu nagħmluha jekk ħanħallu dawn il-25 miljun bla xogħol? Eda, dawn huma Ewropej, u mbagħad hemm l-immigranti illi ma jaħdmux, jien qed nitkellem biss dwar ċittadini tal-Unjoni Ewropea hawnhekk. Maħna nagħmlu xejn qegħdin nibqgħu idejna fuq zaqna. sabiex aħna nipromovu politika pan-Ewropea. Politika li għandha tkun imsejsa fuq settur <coughs> illi kun jista jati xol joħloq postijiet ta' xol ta' kwalità, is-settur tal-ikel per eżempju. Id-domanda tal-ikel edha dejjem tiżdied fuq livell globali. U bekk irridu nżommu saqajna mal-art li l-in mill-reazzjonijiet. Ma rridux nħallu l-emozjoni tiġribina, irridu inkunu realisti sabiex aħna nieħdu rridni fidejna u namministraw din is-sitwazzjoni li għandna bħalissa fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid il-soltu, il-bnedmin, il-pajjiżi, l-istati, l-ideoloġiji jasbu li għandhom dejjem raġun u huma l-oħrajn illi qegħdin jiżbaljaw it-teoriji l-oħra li huma żbaljati, l-ideoloġiji l-oħra li m'għandhomx raġun. Din hija l-marda kronika tal- l-ignoranti, ejjew ma nkunux stupidi hawnhekk. Ejjew ma nistriħux fuq dak li aħna ksibna imma naraw kol xed jagħmlu l-oħrajn. Nixtieq infakkar il kulħadd jgħid il-President illi għandna ħin limitat u jekk joġobkom żommu mal-ħin. L-Onorevoli Peter Jar. Grazzi President. Grazzi, grazzi lil min ressa il-petizzjonijiet. Jaxħaġa tassew interessanti li l-lum nistani sem f'dan ismiħ. u politiku bħalma jenjen irrit jara x'inhuma l-fatti u jrid jiffaċċja r-realtà. Ew nibdew bl-affarijiet pożittivi din il-kriżi li minna għaddejja l-Unjoni Ewropea hija x-xhieda ta' din l-Ewropa. Aħna naqadna sabiex nibqaw flimkien fit-tajjeb u fil-ħażin. Issa għaddejjin minn fażi ħażina. U bekk issa nistaw nuru ta' bilħaq xinsarfu kemm nistaw kemm aħna kapaċi nibqgħu maquda. Rajna żewġ problemi li feġġew. Kif kienet qed tgħid l-ewwel rapporter. <coughs> Il-maħfra tibda meta wieħed jammetti ir-responsabilità tiegħu. <coughs> Dak illi ġara mhuwiex xi kastik tal-bibja xi terremot imma dan ġara minħabba serja sieħa ta' żbalji ta' responsabiltajiet u bekk irridu naraw illi wieħed għandu jammetti l-iżbalji tiegħu meta jagħmilhom jekk dan ma jsirx mela għandhom raġun dawk li resqu l-petizzjonijiet għandhom raġun irresqu petizzjonijiet għaliex huma għandhom din l-idea illi skont huma jekk xi ħadd eh, qed jaqla l-flus qed jiggwadanja hemm min qed iħallas għal dan, qed iħallas qares għal dan. Ma nafx jekk hemmx il-fatti li jippruvaw din il-ħaġa. Iżda jekk iċ-ċittadini hekk qed jaħsbu mela allura għandna ħafna x'naqtfu. <coughs> Irridu l-ewwel qabel kollox illi nkunu nafu x'inhuma il-fatti aħna l-Kumitat tal-Petizzjonijiet u rridu niddefendu wkoll ċ ċittadini Jiena perswas illi aħna rridu wkoll insalvaw lil banek. Meta falliet il-Lemens il-Ġermanja dak iż-żmien qalet dan bank Amerikan aħna fil-Ġermanja l-problema m'għandix taqsam magħna imma aħna rridu narfu illi l-problemi kważi qatt ma jkunu nazzjonali imma huma ta' kulħadd. Il-banek mhumiex eh, prinċipju assolut imma iva, anka il-banek min-naħa tagħhom jistgħu jgħinu liċ-ċittadini. Imbagħad dwar il-kwistjonijiet tal-proprjetà aħna wkoll irridu niproteġu dan id-dritt dritt tal-proprjetà Batenna xi punti li għadhom fuq l-aġenda. Is-solidarjetà. Appellajtu sabiex ikun hemm is-solidarjetà, imma s-solidarjetà għandha żewġ naħat. Irridu nejnu, imma irridu nejnu sabiex ngħinu lil nfusna. Min għandu bżonn lajnuna irrid ikun lest illi jirċievi din lajnuna, imma jrid jagħmel xi ħaġa u wkoll biex jgħin li l-nifsu, min jgħin inkella jaħseb illi qed ikollu jagħmel wis qed kważi jażaq fl-ilma. Issa eh, riferiment tal eh, Marshall Plan. Mbagħad mill-perspettiva ta' persuna li ġejja mill-lender eh, ġdid fil-Ġermanja naf kemmu diffiċli wieħed jibni ekonomija soda u il-Marshall Plan tista' tkun idea iżda eh, biex dan isir hemm bżonn ta' proġetti. U jiena wis inħoss illi il-flus hemm qegħdin mhux minnu illi l-Ewropa m'għandix solt biex eh, tiġġielet il-qat fost iż żaża jiena pala deputat fil-Parlament Ewropew dejjem inħoss illi meta niġu għal konkret u nejdu dawn huma mal flus dawn u mal programmi in-nuqqasijiet ġejjin eh, minnaħa l-oħra. Minnaħa tal-proġetti, memx proġetti, u bekk is-solidarjetà irridu narawa fil-verità, irridu narawa bajnejna, missuwa bidejna. Grazzi Peter. Għanna aktar persuni fil-panel un-bat il-kollega Peter jar ikun jista jarġa' jitkellem biex jintervjeni dwar dawn l-aspetti. Margaret Hawken. Grazzi, jena nishtiq ringrazzja. ringrazzjakom. U naħseb illi hemm xi ftit tal-provokazzjoni l-ewwel intervent tal-ġurnalista Ċarretelli. Prezentanna firda bejn in-naħa ta' fuq u naħa tisfel u għalinna għaltinna li naħa tisfel u ma vitmi u naħa ta' fuq għandhom attitudni ta' kastig bi spirtu kalvinista jina daniza u naħseb illi bejwet uħor niġi klassifikata ma' naħa ta' fuq mal-pajizi tal-Iskandinavja. U jkolli nejt li le memġ dan l-istint ta' kastik fil-konfront ta' naħa tisfel tal-Europa hemm kunċetti oħra ma' mhux dak tal-kastik Jiena nista' ngħid illi f'pajjiżi fil-pajjiż tiegħi aħna qegħdin nindunaw illi l-ekonomiji b'saħħithom sodi kellhom ħafna vantaġġi hemm l-iżvantaġġ fin-naħa t'isfel illi wieħed ma setax idur lejn l-iżvalutar. Hemm ħafna affarijiet li mhumiex di ġodda u maħniex nivvintawhom, irdu ftit tal-kritika kostruttiva anke viżavi il-pajjiżi tan-naħa ta' fuq u tal-Ġermanja fost l-oħrajn. Intqal li hemm nuqqas ta' viżjoni, nuqqas ta' strateġiji ġodda, innovattivi. Irreferejtu wkoll għall-industriji antiki bbażati fuq sistemi ta' lobbying. Ma <coughs> provajniex nipromuovu kompetitività bbażata fuq strateġiji aktar ġodda, aktar innovativi. Wieħed ħaseb biss dwar strategija difensiva bħal li moddi iżda l-elezzjonijiet fil ġermania Nina naħseb illi jistaw ikunu okkazjoni sabiex aħna nibdew niddiskutu dwar strateġiji ġodda. Anke id-Danimarka, fid-Danimarka qegħdin naraw li weħlet staġnat xi ftit diskussjoni. Aħna ma rridu nikkastigaw il-ħadd. Jiena trattajt sew il-każ ta' Spanja u qegħdin naraw illi il-korruzzjoni qed tibqa' tinfirex meta nitkellmu dwar distak kulturali, il-korruzzjoni mhijiex ħaġa kulturali, il-korruzzjoni hija reat u ek għanna namministrawa miex varjetà fil kultura imma hija xi ħaġa illegali, xi ħaġa żbaljata, irridu ninsistu fuq sistemi aktar miftuħa sabiex nevitaw fenomeni bħal evażjoni tat-taxxa jew levitar tat-taxxa. Huwa diffiċli ngħidu l-kontribwenti tagħna u ngħidulhom intom tridu tħallsu imbagħad meta ħadd isfel jiġri hekk fil rigward tal-Italja, il sistema amministrattiva fl-Italja, dak li jina nista' ngħid eh, dwar dak li jiġri hawnhekk fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-petizzjonijiet li nirċievu għandha din is-sistema tal-amministrazzjoni għandha ħafna difetti li l-Ministru tal-Reġjonali tal-Kampanja jista' jiftijem ma' jexieren ta' sintki ta' reġun jiena naħseb illi dan juri kif wieħed jista' isib naqasijiet fl-amministrazzjoni pubblika u jiftaħ ċertu toro għal-mafja. Bek hawnhekk ma rridux nikkastigaw imma rridu nipperswadu lill kontribwenti tiegħi tal-pajjiż tiegħi li s-solidarjetà hija bbażata fuq xi ħaġa tagħmel sens. Meta daw jaraw sistemi korrotti fejn hemm l-evażjoni tat-taxxa, fejn hemm amministrazzjoni li taġixxi isa monstru u toħloq ċertu affarijiet illi jagħtu vantaġġ lil mafja lil amministrazzjonijiet mafjużi. Għanna responsabilità doppja hawnhekk. Jena naf eżatt xistaw jkunu il-limiti tan-naħa ta' fuq tal-Ewropa imma naf ukoll x'inhuma il-limiti tal-naħa tisfel tal-Ewropa. Bekk irridu nippruvaw noħorqu sistemi li huma trasparenti, miftuħa. Jien ltqajt ma' persuna mid-Danimarka illi jex fi Spanja l 30 sena. U huwa naħu posta tal-linja politika tiegħi imma huwa għalli illi fl-aħħar mill-aħħar il-qada fil-pajjiżi bħal Spanja sejr tmur dejjem għallar minn ġod taġen għal ġonnar. Bek aħna irridu nkunu konxi tal-fatt li dan mhumiex problemi kulturali ejjew ma ndaħlux il-kultura fin-nofs. Brevemente porki tenemos ki pasar lugu a, dar la palabra. Grazie, Sur Businero, però malajr għax irridu nisimaw il-petizjonanti u għanna nisoħra fuq il-panel u koll. Grazzi, President. Jena minnix interessat għal kulturi, ċiviltà u għal differenzi fil-kulturi jekk aħna se nitkellmu u nikkonsidraw dawn il-differenzi eh, nistgħu ngħidu li se nitilfu l europa jekk se nitkellmu fuq eh, dan il-tip ta' diffikultajiet u differenzi. Aħna nistaw najdu illi l-krizi bħalissa għanda l-effett fuq l-Europa, fuq l-istruzzjonijiet tagħha u fuq ċittadini tagħha. <clears throat> Qed jiżdidu dejjem iktar id-differenzi anki ġo l-istess stat membru u anki naturalment bejn stat membru ieħor. Jiena mort mort bħala fi għal ħafna postijiet membri, stati membri. U, u, dan jfisser li l-koezjoni tana mhux qed toħloq il-vantaġġi u l-benefiċċji li supposti produċi. Imħabba din l-ossessjoni għall-austerità. U bat etin et jizdidu id-differenzi bej il-gruppi soċjali. <clears throat> U għatma ġara dam il- wara tini gwerra dinija. Differenzi bej ċittadini huma dejjem ikbar, hemm <clears throat> hemm differenza dejjem ikbar bejn il-lonja u il-foqra. U il-foqra eh, edin qed eh, testendi ruħa fil-klassi tan-nofs ukoll, ġifieri l-klassi tan-nofs qed issir dejjem iktar f'ira. U dana et jizdiet kol, qed jitnaqqas ukoll l-aċċess għal servizzi ta' edukazzjoni u ta' saħħa pubblika. U dan qed jiġri mhux biss fir-Rumanija, li huwa pajjiż tiegħi, imma anki f'pajjiżi membri oħrajn. Il-ċittadin komuni qed jara li qed jitnaqsu drittijiet tiegħu ta' aċċess lejn l-edukazzjoni u lejn is-saħħa. Jekk inkomplu f'din it-triq se jkun hemm impatt kbir anki fuq l-istituzzjonijiet politiċi. Fil-fatt, diġa għaddejjin minn din il-konsekwenza, diġa għaddin batuha. <coughs> Mux biss qed nittilfu il-fiduċa fil-politika, fil-istituzzjonijiet, fil-partiti, imma għanna għalissa eh, eh, eh, et ifeġġu gruppi anarkiċi u fil-krizi aħna edin nistaqsu xieġri fil-Greċa, ma iftakru illi hemm u kol gruppi u partiti radikali, anarkiċi fil-Greċa, fil-Germania, imma anki, anki fil romania Roche Montana, hemm nuqqas ta' fiduċa fil-politika tradizzjonali. Illi kella anki rwol ta' pionier fil in tal-Unjoni Ewropea. Kif nistaw nerġaw nirbħu il-fiduċa tal-ċittadini? Uh, Sena diħla għanna l-elezzjonijiet Ewropej. U dawn l-elezzjonijiet se għatu stampa verament ċara ta' soċjetà tagħna. Ta Issa jekk il-Parlament se eh, poġiruħu bħala difensur ta' ċittadini u iwaqqaf dan eh, eh, din l-austerity zejda u jekk ma jammilx dan se jkonna ħafna euroxettiċi f'dan il-moment aħna qed naraw li proġett Ewropew qiegħed riskju u nala u narġanajt li jow l-Unjoni Ewropea se tilħaq dimensjoni soċjali u tippermetti li ċittadini illi jerġaw ikollhom fiduċa fl-istituzzjonijiet u fil-proġett Ewropew, jew inkella il-proġett Ewropew se jisparixxi. Grazzi. <clears throat> Jiena nagħla dan il-round eh, qabel ma naddi għal rappreżentanti fil- panel u nishtiq najt li aħna jekk nikkonċentraw ruħna fuq it-titolu tal-panel tagħna, irridu niftakru illi iktar minn ftit iktar minn sena ilu aħna konna qegħdin nibżaw illi l-euro se jisparixxi u l-eurozona uh, u nishtiq ngħid illi eh, ħatma me referenza għal dan Eh, turbulenzi ta' sena li għaddejt għaddew, issa kull manna bżon hija stabilizzazzjoni u titjib tal-swieq finanzjari eh, illi umbat għanda rifless fil-ekonomija reali. Għax eh, meta najdu li aħna nitkellmu ħafna u ma nsibux soluzzjonijiet x'nistgħu namlu, jiena <clears throat> naħseb illi il-miżuri li jridu nadottaw ta' malajr huma li niggarantixxu is-sostenibilità tal-kontijiet pubbliċi f'ċerti stati u anki ir-riformi li ċerti stati li jagħmlu fl-Unjoni Ewropea speċjalment f'dawk l-istati li għandhom problemi seri ħafna li qed joħolqu l-instabilità politika f'dawn il-pajjiżi kif ġarajna. Eżempju ta' dawn l-isforzi nistgħu naraw f'pajjiżi illi ħafna qed jitkellmu fuq u ħafna tkellmu fuq dal-għodu tal-situazzjoni fi Spanja. Niftakru li fl-Ispanja dan il-gvern sapruħu f-situazzjoni ħazina ħafna meta beda l-attività tiegħu eh, fil-bidu tal-2012 bħala gvern, però eh, qed isiru ħafna affarijiet, qed isir kontroll tal-kontijiet pubbliċi, adottajna miżuri diffiċli ħafna li waslu għal sagrifiċi kbar eh, ta' ċittadini Spanjoli, wasalna u rnexxilna b'dawn is sagrifiċċi Eh, biex nevitaw il-falliment naqqasna deficit u hemm garanziji eh, fil-kontijiet pubbliċi tagħna fuq dak li għandu x'jaqsam ma istabilità irkuprajna anki sistema eh, finanzjarju Spanjol mxejna l-qoddim u għamilna adottajna riformi importanti, ambizjużi u diġa qed jinħass l-effett tagħhom, per eżempju fil kompatitività illi hija ċara fil-esportazzjonijiet tagħna <clears throat> Eh, xar li għadda mill-ewwel darba mill-97 il-budget tal-esportazzjonijiet fi Spanja kellu eh, kellu kellu sinjal pozittiv eh, qed iwassal għal riżultati tajbin. Jiena mbagħad nixtieq nitkellem unfakar li sinjura kien illi fil-kumpen fuq il-kumment tagħha fuq l-Ispanja Eh, jena naf li lila joġoba ħafna, toġoba ħafna Spanja. U nishtiq infakrek, eh, Margaret, eh, illi em u koll leġijiet assurdi ħafna. Em leġijiet li kważi u ma diffiċli li wieħed jifhimhom meta qabelhom ma tal-bniedem illi naraw anki fil-Ewropa kollha Aħna rajna <coughs> fil-Komitat tal-Petizzjonijiet tafx qed nirreferi, tafx għandi f'moħħi eh, meta ngħidlek. Kulħadd għandu xi jgħid jekk nibdew nitkellmu fuq il-pajjiżi l-oħrajn. Eh, issa nixtieq eh, nagħti il-mikrofonu lil tliet persuni li preżentaw petizzjoni Eh, fil-qosor għal żewġ minuti kull wieħed. Nerġgħu nisimgħuhom bħal qabel, l-ewwel Pitikaris mill-Greċja għal żewġ minuti, u mbagħad eh, Sur Molina u Sinjura Camposano. U mbagħad nagħlqu biż-żewġ mistednin tal-panel u ngħaddu għall-panel li jmiss. Mela Sur Pitikaris l-ewwel, żewġ minuti. <coughs> Grazie. Forsi xi ftit sekondi iktar għax li minuti mhux bizzejiet. Il-fondaturi tal-Ewropa. Meta ħolqu l-istituzzjonijiet kellhom stampa ċara tal-katastrofi ta' stini gwerra dinjija, kellhom pjan, kellhom jaffaċċaw diffikultajiet kbar għal ħafna snin u għal din ir-raġuni inħalqu ċerti prinċipi li però mbagħad eh, daħlu fi kriżi meta wasalna fil kriżi finanzjarja. Espanja, Greċja, l-Irlanda, Portugal, eh, ħasewhom dawn l-effetti. U issa għandhom atteġġament lejn ċipru illi mhuwiex korrett qed jgħidu illi l-politiki ta' budget mhumiex sostenibbli, hemm de djun, deficit, etc. però dak li għandna bżonn bħalissa huwa politika ġdida, ekonomika u soċjali. Illi tikkonsidera l-Ewropa kollha kemm hi. Mhux biżejjed illi nikkastigaw lil dawk jew lil oħrajn. Ma nistawx noħorqu eh, forma ġdida ta' razzizmu jew dan l-approċ negativ ta' eh, tramuntana u nofsinar. Wara kollox din hija kwestjoni li ma kienx teżisti sa ftit snin ilu din il-differenza, din il-divizjoni firda. <clears throat> Il-Greċa għaddiet minn situazzjonijiet verament diffiċli u għal-gvern eh, mħabba referendum Eh, il-Greċa sabet ruħa illi tilfet ċerti drittijiet totalment. Jek tħarsu fuq il-website tal-BBC tistaw sibu artikolu emmek li jikkommenta r-riżultati tal-elezzjonijiet. U mekka miktub illi hemm ksur ta' eh, sensila ta' drittijiet fil-Greċa eh, jiddiskutu fuq il-ftejmiet kollettivi, il-gvern jiddeċidi waħdu minnajr ma jirrispetta il-proċeduri normali ta' konsultazzjoni. Uh, <clears throat> pratikament biex nala nistanajt illi jekk se numiljaw il-popli tal-nofsinar, se tasal umbat anki l-umiljazzjoni tal-popli ta' tramuntana, għax l-ekonomiji tagħna marbutin fl-imkien, kif numa anki s-soċjetajiet tagħna marbutin fl-imkien. Jekk wieħed jgħid illi il-popli ta' tramuntana rridu jħalsu għal popli ta' nofsinari għan ġustizja, għan ġustizja vera. Ma rridux ninsew li eh, l-ispejza eh, eh, tal-flus stess, il-flus huma iktar prezzjużi għal popli tal-nofsenar mill-li għal-popli ta' tramuntana, mħabba li rridu jħalsu iktar għal-jom. Issa ġejn li l-elezzjonijiet, et u li l-elezzjonijiet u l-elezzjoni Ewropea hija fil-fatt pat ta' fiduċa u rridu noħolqu Ewropa ġdida illi tirrispetta drittijiet tal-popli tagħha. Illi terġa' tagħti ħajja mill-ġdid lil proġett Ewropew u terġa' tnidi minn ġdid l-ekonomija tal-Ewropa kollha. E, hemm bżonn nipproponu lil pajjiżi membri e, proġetti ġodda biex is-sistemi jkollhom sostenibilità futura. Grazzi. Issa ngħaddu Assur sur Molina. Żewġ telegrammi, eh, peress li għandi żewġ minuti. L-ewwel net jiena nikkonferma illi id-differenzi mhijiex effett sekundarju tal-politika neoliberali, imma huma differenzi illi jeżistu endemikament fil-pajjiżi. Fil Dawn il-politika ta' austerità qed ikollhom spejjeż kbar ħafna fuq il-pjan ta' mart eh, dbatija eh, disperazzjoni, retrocessjoni ta' drittijiet ekonomiċi u demokratiċi għax kienem min qal illi l-ekonomija tista' tirkupra, ma l-nis ma tistax tirkupra, eh, n-nis qed joqtlu ruħum bidejhom. Edin jimirdu, is sursa Salavrakos tara propostu, jiena mill tliet proposti. L-ewwel net Irridu nisimaw l-organizzazzjonijiet ċivili, l-organizzazzjonijiet ta' ċittadini, illi esprimew ruħom ħafna drabi, eh, hemm ħafna proposti. U rridu taħdmu għal eh, ċerti eh, miri soċjali, xogħol, il-pensjonijiet, affarijiet soċjali, dawn huma importanti ħafna. Mhux biżejjed li nagħtu pillola la Eh, U tielet punt ma ma tistawx taħdmu kontra l-saħħa pubblika, tridu proteġuha, ma tistawx eh, tneħħu kollox billi toħolqu suq ta' saħħa għax is-saħħa eh, mhijiex kommerċ, eh, is-saħħa rridu nipproteġuha, rridu noqogħdu attenti għax l-istorja tikkontrollana. Il-President jirringrazzja, però Sur Molina peress li inti tkellimt u tkellimt lili, ċittadini jesprimu ruħhom u jivvotaw partitu jivvotaw programmi hemm minn ħob ċerti eh, programmi oħrajn le imma jiddeċidu l-maġġoranzi u l-gvernijiet mbagħad eh, kull ma jistgħu jagħmlu huma li applikaw il-programmi tagħhom illi mbagħad eh, ġew mażula mill-maġġoranza eh, eh, b'vot illi din hija fortuna li għandna fid-demokrazija mhux f'pajjiżi oħrajn fejn sfortunatament m'għandhomx din il-possibilità u dawn is-sistemi illi jivvutaw anke jekk jħossu li għandhom sistemi ta' ta', ta, ta saħħa ektar avanzati. Signora <clears throat> Campizano, Campuzano, kifat qabel, hija ħaġa mhux biss aħna li nishtiqo li ma responsabli. Il-persuni responsabli għal eh, din it-truffa, għal din il-frodi, eh, għandhom eh, jiġu kondannati għal eh, dan din il-ħsara li ġarbu fuq ħafna ċittadini spanjoli. Eh, jekk ma jiġux kastigati, eh, hija ħaġa gravi fis-soċjetà tagħna xi rajt bajnejna kif eh, fejn nejxien ma taro eh, eh, kienem il-ħolqin spontanea ta' pjattaforma fuq dawn il-parteċipazzjonijiet u il-vittmi u ma kolla pensjonati nis li għandhom iktar minn 60 sena u ma kellhom lebda idea eh, ta' riskju eh, ta' soguru fl-investimenti u banek għal da' standinja situazzjoni terribli hemm ħafna persuni li ta' din l-età li ħadmu ħajjithom kollha u ma jistawx assolutament eh, ipoġġu il-tfaddil tagħhom f'sitwazzjoni fejn it-tfaddil tagħhom huwa importanti biex jgħixu onetta ma li ma mxalfejn nerġa niġi sena diħla għawnek biex nerġa najt illi eh, missiri għadu ma irċevix it-faddil tijaw illi faddal eh, b'daqsek sagrifiċi gbar għal ħafna snin. Grazzi ħafna, Signor Campusano. Issa nalqu l-panel eh, bil-żewġ kellima li eh, ħadu sem fil-panel. Is-Signora Ċeretelli l-ewwel. ma nistax namel komment fuq kollox, ma nista' najċa ħagġa fuq dak li raqatni liktar. Kien hemm inqal li mhux veru li hemm eh, differenza clash kulturali fl-Ewropa. Jena naħseb illi id-dibattitu li smajna hija l-ikbar prova illi hemm fil-fatt clash. Eh, imma jħoss li anki il-clash hija ħaġa tajba għax hekk aħna nifmu l-xuxin iktar, hekk aħna nsiru nafu l-xuxin iktar, nkunu nistgħu nifmu iktar l-xuxin. Eh, kien hemm nitkellem fuq is-solidarjetà f'żewġ sensijiet, f'żewġ direzzjonijiet u jiena naqbel illi s-solidarjetà għandha tkun minnaħa ta' min jgħin u minnaħa ta' min se jiġi ejju mejjun. Eh, u dan għaliex eh, għaliex kif qal dan il-kellim illi aħna meta tħallna fl-euro tħalna fl-imkien għattajjeb u għal-ħażin u eh, peress li aħna tħallna fl-imkien għal tajep u għal-ħazin, ma nistawx nkomplu najdu li parti minna eh, fit-tramuntana għandhom il-monopolju tal- eh, tal-virtu, tal-affarijiet tajbin u n-nofsinar għandhom il-monopolju tal-vizzijiet bħal eh, meta ikun hemm żwieġ eh, eh, l-iżbalji u l-ħatja, l-ħtija hija fiż-żewġ partijiet. Pereżempju fil-Greċa li bdejt il-kriżi tal-euro wara kollox kienet biss it-tnejn fil-mija tal-ekonomija Ewropea u 3 fil-mija tal-dejn. U għamilna bomba atomika minna di, u dina mux il-tort tal-Grigi, dina il-ħtija ta' dana irridu morru sibu għax imkien ieħor. Għax eh, eh, aħna rridu nippruvaw nifmu l-xuxin u biex namlu dan irridu nammettu eh, ta' minu tort. U jena nagħmel referenza Sinjora Awken bla dubju hemm ħafna żbalji u ħafna tortijiet għall nofsinar u veru illi s-soċjetajiet ta' tramuntana huma iktar bilanċati, iktar sensitivi soċjalment, eccetera. Ma dawn huma modelli differenti U għal din raġuni aħna meta għamilna kuntratt biex nimxu il-qoddim eh, eh, fl-euro, aħna konna nafu l-xurxin, konna nafu e, xinu ma l-vizzi u l-virtu. U issa jnut li nil-mentaw issa u najdu li grigi, grigi u taljani, taljani. U għara kollox, a, a proposit, fuq italjan nistaw najdu korruzzjoni, mafia, ma dawnu koll, u mux problemi fil-fat tal-lum, il-problemi tal-Italja l-lum, u ma Eh, eh, eh, li lemm l-spaghetti mill western eccetera, aħna għanna problemi biex namlu revizjoni tal-sistema ta' pubblika amministrazzjoni għal biex nżidu l efficienza tagħha Uh, eh, mux biss il-problema tal-korruzzjoni, eh, għanna problemi oħrajn, għanna l-ġustizja li ma taħdimx tajjeb, u eh, rridu namlu b-moti li nattiraw l-investimenti minn barra, hemm problemi kbar ħafna. Ma nistawx aħna najdu, eh, ma nistawx billi najdu li aħna tal-ewwel ta' klassi u naħna se nimxu tal-qoddim u intkom qegħdin lura. Irridu noqdu fl-imkien, aħna qegħdin kollha fl-imkien, għax ħadd bil-globalizzazzjoni ma jista' waħdu eh, jikkompeti stretti mal-pajizi emerġenti u maċ Irridu għal daqstant niftakru dan u rridu niftakru koll illi il-, il, il, il il-prinċipi fondamentali ta' zona euro huma l-iktar eh, b'saħħithom l-iktar tajbin li wieħed jista' ifittex illum fil-globalment eh, aħjar minn dawk tal-Istati Uniti, aħjar minn dawk tal-Ġappun, għal daqstant anke hawnhekk illi eh, nagħmlu penitenza, iva, ħaġa tajba, però bil-mod wara kollox maħniex daqshekk f'sitwazzjoni kera meta uh, l-Ewropa kollha. Grazie, signora Ceretelli. Grazie ħafna. Fil-qosor. Mela, qed ġaw, e, Nsemmu l-istereotipi. Il-Sinjura e, Oken semmit il-korruzzjoni u jiena nixtieq ngħid illi nista nitkellem fuq Spanja, imma jina xtanka fil-Messiku, nafxi tfisser korruzzjoni ġo pajis, għal-kem ikolinejt li Messiku għal-post li jina nħobbu immensa. Dak li qed naraw fi Spanja palissa huma prassi illegali irregolari, dik li jintom semmu bħala kor korruzzjoni ġeneralizzata mijiex eh, veru hemm każijiet li qed jittellaw fuq il qorti qudiem il-qorti u ma nistgħux inkunu aħna wkoll imniżla fl-lista illi intom qed tiktbu biex tibatu għalej l-infern il-Spanja muwiex pajis korrot, hemm ħafna ħaddiema ċivili li jaħdmu b'mod tajjeb u mhux sow li wieħed jitkellem b'dan il-mod, però minnaħa l-oħra persuni li għamlu frodi għandhom iva ibatu il-konsegwenzi u uh, għandhom jittellaw il qorti U il-problema ta' Spanja kif se nsolvuha? Permezz tal-edukazzjoni irridu nagħmluha ċara illi l korruzzjoni ma taħdimx imma l-edukazzjoni u kol batuta fil-ħafna fi Spanja dan l-aħħar snin marret lura ħafna anka l-iskola sekondarja u Eh, rridu naraw eżattament minn kien qiegħed jitratta din il-kustjoni tal-edukazzjoni u eh, anka tkellimna dwar ehm, Is-semmit ukoll il-kura tas-saħħa, il-politika tas-saħħa din hija wkoll xi ħaġa li l-Ispanjoli kienu gburin biha. Fil-fatt ħafna pensjonanti Daniżi jiġu fi Spanja għax jafdaw fis-sistema tas-saħħa Spanjola u din hija xi ħaġa li aħna nansalvawha eh, u nassikuraw illi Eh, li tibqa taħdem tajjeb. L-organizzazzjonijiet ma jistawx eh, jipromovu laqas eh, numru illimitat bla limitu ta' servizzi. Hemm affarijiet li wieħed għandu jħallas għalihom is-servizzi soċjali iqumu il-flus u jiena jidirli il-partiti politiċi in ġenerali għandhom jgħidu illi il- il-kura ta' saħħa mhijiex kompletament bla ħlas, xi ħadd ikun qed iħallas għaliha, hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq xi kant elettorali Eh, fej wieħed eh, wieħed ħafna servizzi soċjali u mbagħad eh, dan ifisser li ġenerazzjoni tal-ġejn irdu jħallsu ħafna djun kbar. Dan il-gvern naħseb illi issa palissa qed jagħmel ix-xogħol u naqra aħjar, imma ma kienx forsi onest biżejjed u għalhekk jiena inħoss nemmen illi din hija waħda mir-raġunijiet illi qed jiġi kritikat daqshekk u dinija u danu dak li xtaqt ngħid. Mhuwiex eh, neċessarju li għal problemi li għandna llum biex insolvuhom mm, ifisser li namlu djun kbar illi jridu jitħallsu minn ġenerazzjonijiet tal ġejjini Mhux kollox huwa iswed hemm affarijiet illi jistgħu jiġu salvati u kif diġà qed l-iktar ħaġa importanti hija l-għaqda mhux id-diviżjoni. L-għaqda hija l-unika mod li nistgħu noħorġu minn din il-kriżi. Grazzi ħafna il-sur Serbeto, ringrazzja l kulħadd li parteċipajtu f'dan l-ewwel panel u anka lil eh, petizzjonanti li ġew mana illum hawnhekk Issa naddu għal tini panel eh, ma tantx jider li baqanna ħin u għalhekk nitlobkom il-kol biex tkunu kemm jista' ikun eh, fil-qosor dan huwa it-tieni panel mela Eh, Gvern ekonomiku Ewropa u polita ekonomika komuni flimkien ma' solidarjetà fiskali u koordinazzjoni budgetarja. Mela jina nixi eh, nilqa li l-kellima il-professur Elena Carletti mill-Università ta' Bocconi fi Firenze. Um, umbat Elena Flores li hija il-DG mill-ekfin tal-Komissjoni. Mela, il-professur Carletti mbagħad eh, il-Sinjura il Flores, mela, grazie ħafna, din kienet biċċa xogħol għalija biex nitkellem fuq dan il-qafas regolatorju finanzjarju għandi 20 minuta biss u issa qegħdin jitolbuni e, nagħmel faxar minuti għalhekk ħajkolli naġġel ħafna u musa jkolli ħin li e, noqgħod indur e, fil li bbażat il diskors huwa bbażat fuq ktieb li huwa u koll eh, editjat mill-Sur Grey u s-Sur Allen. ħanati l-ewwel stampa qasira ta' situazzjoni eh, ekonomika, imbagħad ħan ikkummenta fuq żewġ eh, risposti politiċi il-Fiscal Compact u l-ħolqien tal-Unjoni Bankarja u n nuri differenzi li jiena nħoss li huma l-effetti fuq il-meda ta' żmien twilu u anka il-viżjoni fuq meda ta' żmien twil u anka fuq meda ta' żmien qasir. Jiena ekonomista minix għalek eh, eh, għalhekk eh, nsemmi l konsiderazzjoni soċjali u demokratiċi li dawn ir-riformi implikaw. Ħanibda Eh, fuq fej edin fir rigward tal-ekonomija, ħanħares lej l-sovrani, l-banek u l-kumpaniji. Fil-qosor, mela, l wieħed ħares lejn din istampa, naraw li hemm deficit u, de, u dejn tas sovrani mill- eh, għal pajjiżi l-Greċa, l-Irlanda, l-Portugal u Spanja ġviri dak problematiċi. Jekk nħarsu lej dettal, naraw illi mill-2008 lawn kemm il-dejn u d-deficit zdidu ħafna f'dawn il-pajjiżi, ħafna aktar mill-medja taż-żona tal-Ewro li hija linja bil-dozza u ħafna l-fuq mill-parametri ta' Maastricht ħafna aktar minn 20% tal-GDP u dejn illi eh, huwa 150 u 130% tal-GDP, ġifiri dejn sovrano li ħafna nħarġ li il-banek, il-banek kibru b'mod esponenzjali fl-Europa, mhux biss fl-Europa, imma aħna għandna din il-kapaċità fiskali fl-Europa. Kien ħarġ li naħa ta' ta' din l-istampa naraw ċertu banek pal Deutsche Bank u l-HSBC, il-BNP Pariba u l-Credit Agricole l-oħrajn u l-linja blu il- juri il-percentaċ tal assetta ta' dawn il-banek fil rigward ta' percentaċ tal-GDP Meta għet jis il-GDP nazjonali, għet naraw li jibbanek bħal Deutsche Bank għandhom 80% tal-assi meta mqablin mal-dawk tal-bank. L-ING tal-Olanda għandhom 160% tal-GDP. Jek nħajsu lejn um, il-kax eh, il-homor eh, dawn dinja iż-żona euro, dawn relativament eh, huma e, gbar ħafna u wieħed ma jistax jaqbatu jisal għalvom billi ħares biex lejn il-finanzi nazzjonali talbuni biex naqbess, eh, biex naġġel u għalek ħanaddi lejn il-kumpaniji fej edin aħna b'din is-sitwazzjoni tal-dejn sovran u il-daqs tal-banek. Edin fis-sitwazzjoni li dawn għandhom effett kbir fuq xi ħalsu l-kumpaniji biex dawn jisselfu il-fondi. Meta inħalsu dejn din il-tabella taraw il-linji fuq in-naħa ta' fuq illi juri l-SMI e, su xi ħalsu dawn fuq il-rata ta' interess fl-Italja u eh, Spanja. Il-Franza u l-Ġermanja għadin in-naħa tisfel, hawnhekk qed naraw kemm iħallsu dawn għal flus li jisselfu. Jekk inħarsu mill-2010 naraw li hemm divergenzi kbar, kumpaniji fil-pajjiżi bi problemi bħal Spanja u l-Italja iħarsu ħafna ħafna aktar minn kumpaniji li qegħdin f'pajjiżi b'saħħithom bħal Franza u l-Ġermanja. Eh, per eżempju, il-lokandi um, eh, fil-Tirol eh, ħalsu differenti jekk ikunux fil-Tirol tal-Awstrija u fl-Italja Għawnek, għalek il-kumpaniji mux għedin jaħdmu fuq level playing field, ma għedin jikompetu um, eh, b'differenza kbira fil-rigward tal-ispejjeż tal-finanzjar tagħhom. Mela, fej għedin aħna fuq livell ekonomiku. Aħna għedin b'sovrani illi eh, ftit eh, pajizi l-Europa għandhom djun kbar minħabba raġunijiet storiċi l-Greċja u l-Italja u eh, raġunijiet kontingenti l-Irlanda, Spanja u anka saċertu punt um, il-Portugal hemm konnessjoni bejn il-banek u l-sovrani għax dawn Eh, jittihdu minn xulxin u hemm mekkanizmu sinifikanti tal-suq waħdini għax il-banek ma jagħtux eh, self lil kontropartijiet terzi eh, minħabba il-fondi eterogeni u anka minħabba tnaqis fil-self minnaħa tal-banek. U għalhekk u għalhekk qed l din credit crunch Tintwassal is-sitwazzjoni illi miex eh, tajba kif siġa intqal hemm riċessjoni u hemm problemi ta' awsterità f'dawn il-pajjiżi da hemm miżuri ta' awsterità illi l-effetti tagħhom huma diskussi ħafna aktar issa mill qabel barra minn hekk hemm żieda wkoll fir-riżentiment fost il-popolazzjoni u li xie nisħa illi mhux fil-pajjiżi li għandhom id-dejn biss imma anka fil-pajjiżi kredituri hemm din idea illi għalfejn għandhom ħalsu għal ħaddieħor għalfejn nħallsu għal pajjiżi li għandhom ħafna djun. U eh, x'kienet għalhekk ir-risposta politika? Kien hemm tnejn ewlenin il-Fiscal Compact, ġifiri limiti aktar stretti fuq il-deficit sovran d-dejn biex naqsu nefqa publika u banka l-Unjoni Bankarja, ġifiri il-kontroll tal-banek minn territorju nazjonali għal livell Ewropew. Imma forum oħra li ġew approvati jew li ġew diskussi li huma importanti wkoll u dawn għandhom x'jaqsmu mal-dinja finanzjarja. L-ewwel net id-direttiva tal-rekwiżiti tal-kapital u tal-likwidità biex il-banek isiru aktar f'saħħithom u l-oħra huma restrizzjonijiet fuq il-daqs tal-bank tal-bonus illi nata lil managers u anke l-attivitajiet li jistgħu jieħdu il-banek il-mistoqsijiet u l-enin. Daw ħajkunu effettivi din il-politika ħatkun effettiva ħatkun bizzejiet nix nisa illi dawn il-riformi kollha ħarsu lejn il-żona tal-ewro fuq medda ta' żmien twil, mhumiex qegħdin jindirizzaw il-problema fuq medda ta' żmien qasir. Iġifieri, din reforma riforma tgħidha eh, li ma jkonniex data, data hija żera, nibdew zero, nibdo eh, b'mod omogenu nħarsu lejn il ġejjini Imma hemm problemi fuq il-meda ta' żmien eh, qasir minħabba days of rank kbir, fragilità fil-banek u ħtieġa ta' kapitalizzazzjoni. u din il-konnessjoni li teżisti bejn is-sovran u l-banek sakemm ma tiġi solvuta ma nistawx ikonna l-irkupru tas-suq waħdin u l-attività ekonomika. U anka dak li qalma eh, eh, Mario Monti il-problemi psikoloġiku eh, fl-Europa. Irridu nifukaw għalek fuq il-problemi fuq medda ta' żmien qasir u mbagħad induru fit-tieni pass lejn il-medda ta' żmien twil. Mela ħanibda bil-medda ta' żmien twil. Il-politika ġiet iddinjata għal dan ir-raġun. Il-fiscal compact mhuwiex differenti mill-trattat ta' Maastricht, hemm il-limiti fuq id-deficit u fuq id-dejn. Il-kwistjoni hi se tiġi infurzata jew ħanerġgħu immorru lura kif ġara fil-kas ta' Maastricht fejn dawn is-sanzjonijiet ma ġewx imposti. L-aktar ħaġa importanti għalhekk hija l-Unjoni Bankarja fl-opinjoni tiegħi. U għalfejn din hija importanti għalx din qed biddel is-setat mis-Supervizur Nazzjonali għal dak Ewropew imma Għax kif rajna anka fil-kriżi, il-xoks finanzjarji huma l-aktar b'saħħithom. Xoks fiċ-ċiklu tan-negozju huwa eh, żgħir tnejn jew fil-mija tal-GDP. Il-xokk finanzjarju jista' jkun sa 50 u 60 fil-mija tal-GDP u anka iktar jiddependi fuq eh, kemm huma ħżin għall-banek. Anka minħabba li l-banek saru daqshekk kbar, kif tiġarajtkom qabel, il-xoks huma eh, wieħed ma jistax jitrattom fuq livell nazzjonali, jridu jiġu trattati fuq livell Ewropew. Ma nistgħux naqbdu nitolbu xi sovran l-Ispanja li dan jagħmel bailout ta' bank jew jgħin bank li qed jirrappreżenta 50% tal-GDP din mhuwiex possibbli. U din hija bażi ekonomika pura ikun ta' min ikun eh, l-izbal u konsiderazzjoni oħra marbuta mal-kultura. Iġifiri l-Unjoni Bankarja fl-opinjoni tiegħi hija l-iktar ħaġa importanti għal meta ta' żmien twil. Ejja ngħidu illi hija magħmula mit tliet affarijiet, il-mekkaniżmu ta' supervizorju uniku l-SSM Jiġifieri supervizjoni tal-banek mill-livell eh, ta' supervizjoni nazzjonali għal Bank Ċentrali Ewropew. Ġin din deċiża wkoll mill-Parlament Ewropew. Imbagħad hemm element ieħor il-SRM il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni unika li qed jiġi diskuss li jfisser li min jagħti il-flus jew jgħin lill-banek u hemm ukoll fond ta' assikurazzjoni tal-depositi Ewropew dan biex inħarsu lejn iċ-ċittadini. Għax min ifaddal wara kollox mhux il-ċittadini żgħir, palissa din qasbis qed tiġi diskussa. Mela, minħabba li ma tantx għandi ħin, ħanejt biss illi Ovvjament għal-medda ta' żmien twil, jekk irridu li jkollna unjoni bankarja effettiva, jrid konna tliet elementi fil-post. Għall-inqas l-ewwel u t-tieni wieħed żgur ma jistax ikonna situazzjoni fejn il-Bank Ċentrali Ewropew jiddeċidi li għalaq bank Spanjol jew Taljan jew ta' xi pajjiż ieħor u d-deċiżjoni tittieħed mill-Bank Ċentrali Ewropew imma imbagħad huwa is-sovran jew eh, Spanjol jew Taljan li jrid jħallas għal bank. Din hija sitwazzjoni li fir-rigward ta' demokrazija u l-leġittimità um, eh, hija delikata ħafna. Fil-medda ta' żmien twil irridu naraw eh, eżattament x'inhu dan il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni li jitmexxa ħaġa fuq livell Ewropew biex nallinjaw ukoll id-deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew li huwa korp Ewropew illi um, anka jagħmel rikapitalizzazzjoni tal-fond um, illi huwa Ewropew. Hemm xi ħaġa oħra li tħassibni u din hija il-meta ta' żmien qasir. Ma nafx kemm hawn foskom illi jaflu li prekondizzjoni tal dan il-mekkaniżmu uniku l-SSM u l SSM biex jati is-self lil-bank huwa <coughs> fil-ICB flimkien mal-autorità bankarja u li uh, dan fis-snin li ġejjin se jagħmlu uh, avalwazzjoni tal-kwalità tal-assi u stress test. Iġifiri, l-Bank Ċentrali Ewropew jagħmel uh, valutazzjoni tal-balance sheet sa 140 bank illi l-ICB e ħajjagħmel supervizjoni tagħhom u skont ir-riżultati ta' din ir-reviżjoni jista' jitlob il-banek biex jagħmlu kapitalizzazzjoni. Jekk dan ma jseħx dawn il-banek, allura mu se jikkwalifikaw sa ċertu pont għal dan l-SSM u l-idea i illi issa ħanamlu eh, ħanibdom e, il-data zero fejn il-banek kolla kollha jkollhom kapitali biżejt u nħarsu lejn il ġejjini u fil ġejjini u mbagħad inkunu nisaw fondi nużaw fondi Ewropew jekk ikun hemm eh, problemi bankarji. Da din hija loġika id-disin tal-loġika ma fija problema. Bħalissa ma nix aħna fiskil backstops fl-Europa. Xi tfisser dan? firjek jiġifieri bank Spanjol, Portugiż jew Taljan jew Ġermaniż jintalab eh, isaħħaħ il-kapital u il-Deutsche Bank per eżempju mhux kapitalizzat biż-żewġ. Sejseħ il-sovran nazzjonali ħajkollu jgħin għal darbohra lil dawn il-banek palissa x'jistgħu jagħmlu? Ma jistgħux jagħmlu għax dawn il-banek huma kbar enormi, huma kbar iżejjed u għalhekk hemm żewġ ċenarji possibbli jew il-review tal-kwalità tkun għal xej u nerġgħu nduru lejn l-istress test meta bħalma kienet tagħmel qabel l-awtorità bankarja, ġifieri kulħadd jgħaddi minn dan il-test tal-istress li jgħaddi minnu kulħadd u ma hija gidba, hija verità moħbija. Jow inkella ħajkonna bżonn injezzjoni ġdida ta' kapitali fil-banek u l-mistoqsija fejn. U eh, dan, eh, f'dan il-każ il-problema jela xi tinħarsu lejn il-ġejjieni, imma l-problema hija fil-fatt iwritni għamil passat. Mela x'iridu nagħmlu mela fil-meta ta' żmien qasir. il kustjoni hija jekk għandix bżonn din l-integrazzjoni fiskali nejdu mela għal-passat kull sovran jitratta l-problemi tiegħu nħarsu biss se il Jew inkella nagħmlu xi ħaġa minn issa Jekk inħarsu lej il kontri Bwenti u l-ekonomiju min juhu deċiżjonijiet u jagħmel il-politika, daw qed jitolbu integrazzjoni fiskali anke qabel ma kien hemm il-proposta tal-SSM biex bekk inħarsu lejn il ta' żmien qasir u mbagħad inħarsu lejn ta' żmien twil għax dawn ix-xokks finanzjarji huma asimetriċi wis huma kbar iżejjed. Issa nistaqsija kif se nagħmlu l-affarijiet. Possibilità waħda hija illi nikkonvinċu jekk tippermettuni l-uża din il-kelma il-pajjiżi tat-tramuntana biex jużaw daw il-fondi tal-ISM anka minn issa, mhux fil-ġejjini issa għal kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-istituzzjonijiet finanzjari mal-kwistjoni i. Din hija dan hu kbir biżejjed anke jekk ngħaddu eh, jirna xena nikkonvinċu il-pajjiżi, dan huwa kbir biżejjed, dan huwa 5% tal-GDP, Dan huma l-banek huma ħafna aktar kbar minn 5% tal-GDP nibdow bis-self mill-ġdid biex il-pajjiżi tal-Tramuntana jerġgħu jagħtu l-flows li sovrani dan mhux b'xej ovvjament u uh, dak li qed jingħar u għali kunem dawn il-reformi tal-kontrat, contract reform. Ġifiri, eh, il-pajiz irdu jimplementaw il-reformi, ġifiri l-Italja, per eżempju, tirranġa l-affarijiet, l-amministrazzjoni pubblika, l-istess il-Greċja. Imma jorbtu dan ma' agenda ta' reforma bil-dati u eh, time frame adattat. Inkella ħamorru l-ura lejn il-Bank ċentrali Ewropew li jissa jati bis likwidità kif għamilt ġa fil-passat. Imma ma ninsawx illi kwalinkwa likwidità illi, eh, illi sebija stati huwa xorta waħda responsabilità tal-Bank Ċentrali eh, eh, bank ċentrali mhux biss tal-Fondi Ewropew. Jew inkella miżuri oħrajn. Eh, Ġifieri kredituri privati Imma nkella ħajr nerġaw in duru lej petizzjoni ta' Spanja illi ħafna banekka għamlu ħafna tal ħafna bejħa ta' prodotti lil eh, depozitanti tal-investituri minna ma kienu jafux qegħdin jixtru. Mela, hemm din ir-rabta bejn il-banek u l-sovrani e, eh, u suqoniku. Issa qegħdin naraw aħna waqfa e, bejn dan il-flus bejnietom. Qed rajna li hemm xi riformi wkoll u, kol, u e, fejn konna, ah, meta għati isfej konna, eh, għamilna pass il-qoddim eh, u kienem din l-integrazzjoni Ewropea, imma l-infurzar u importanti li tisir b'mod tajjeb u dawn ir-riformi jridu jkunu kompleti eh, kompletament għal bank l-Unjoni Bankarja anke l mekkanizmu ta' riżoluzzjoni. inkwa kas li ktar ħaġa urġenti hija kif se nindirizzaw il- problemi għal banikwa sovrani tal fil rikwar tal-lidita. Jekk għadu attenti ħanibqaw eh, mwaħla fil-problemi preżenti u għalhekk għandna bżonn rieda politika qawwija eh, eh, li issa wara l-elezzjoni tal-Ġermana nisperaw li inkomplu naħdmu u li natu il ċans lill Ewropa li tirrikonċilja ma' ċittadini għax jekk iċ-ċittadini issa ngħinuhom naqra aktar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 tal-li tajtnuni din l-opportunità illi nġawnek nitkellem. Jina nista biss inżiċi kumenti għal dak illi jettinti. inti. Jina naħseb illi mill-aħħar kumenti tijak fil konklużjoni għalija u importanti li nkunu ċaru ċari fuq il-tfassil tal-politika. Eh, min jagħmel proposti u mhux min jieħu deċiżjonijiet illi aħna rridu niffukaw fuq il-prioritajiet dak li rridu nagħmlu issa illum qabel għada. U jidher biċċar x'irridu nagħmlu issa minn dak illi għadek hemm tgħid inti u jiena naħseb illi fuq in-naħa politika aħna nittamaw illi ek ser jiġri għaliex hija ħaġa kruċjali minn sem ħafna affarijiet illi aħna rridu nagħmlu illi għandna nagħmlu imma rridu nkunu ċari dwar l-urġenzi tagħna dwar il prioritajiet tagħna jekk dan ma nagħmluhx il-bqija mhux ser jaħdem u l-Kummissjoni qed zom soda hawnhekk u qed tagħti proposti trasaq proposti sabiex hekk isir it-tieni punti l-iżviluppi kollha li għandna namlu, li aħna qegħdin namlu, l-Unjoni Monetarja, li EMU, l-istrumenti ta' politika, dan kollu qed jiġri jekk eh, ma jkunx hemm tkabbir u dan mhux minħabba l-kriżi imma minħabba xejra fl-Ewropa. Fl-Ewropa bħalissa aħna nisabu f'sitwazzjoni ta' tkabbir potenzjali bil-mod u ħanna ħafna snin u d-diemna sakem jibda l-irkupru. U probabli qed jibda bil-mod il-mod diġa minn issa l-irkupru. Ħafna mill-problemi li għanna bħalissa mhumiex ġodda hemm kienu imma stajna nkampaw dak iż-żmien. Stajna nkampaw bidjun olja, bċi problemi fejn fut mill-pajjiżi kienu 2% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea u dak stajna namministrawh eh, fil-fihdan eh, il-ġit il-benesri kollu. Imma issa għanna aktar problemi, qed isiru aktar serji. U bekk id-deċiżjonijiet isiru aktar diffiċli, aktar kritiċi, imma rridu nkunu ċari hawnhekk dan huwa l-kuntest il-ġdid li għandna qudiemna. It-tielet element li nixtieq insemmi diġa' mill-bidu u dan ġej mill-diskussjoni preċedenti li kellna jiena naħseb illi xi drabi jkun hemm taħwit sħiħ fid-dibattitu dwar li wieħed jagħti il-flus u li wieħed jagħti is-self isellef. L-affarijiet huma differenti u sissa apparti l-fondi strutturali li huma flejjes mill-budget sabiex ikun hemm redistribuzzjoni għall-anijiet ta' konverġenza, il-bqija huma self għal pajjiżi taħt il-programm, eh, self għal fondi oħra. Eh, u dawn huma self, dan huwa kollu self, huwa importanti li nagħmlu din id-differenza meta niddiskutu maċ-ċittadini u nejdu li jem min qed jagħti flus lil oħrajn irdu nkunu preċiżi dwar x'qed jingħata u x'mhux qed jingħata. Sabiex nevitaw li konna u li feġ dan it-ħassib. Il-kumment li ħol xtaqt nagħmel huwa li f'dan il-kuntest ta' tkabbir britmu mhux maġġel dak li qegħdin naraw issa fl-iżviluppi ekonomiċi issa li deħlin fl-eżerċizzju ta' tbassir tal-ħarifa huwa li kemm fuq livell globali kif ukoll fuq l-Unjoni Ewropea il-firda bejn naħata fuq naħat isfel maħniex naraw aktar f'termini ta' prospetti ta' tkabbir. Edin naraw prospetti ta' tkabbir differenti ħafna kemm e, eh, f'naħta fuq kif ukoll f'naħat isfel u din ser tkun bidla fil-xejra. Irridu naraw x'inhuma il-raġunijiet wara dan għaliex dawn huma xejriet li ilhom għaddejjin il-nuqqas ta' esportazzjonijiet għal pajjiżi jekk imsejħa ħakor tal-qalba. Forsi ma domx daqshekk tal-qalba u din ix-xejra qed tinbidel u l-istess qed jiġri fuq livell globali jekk naraw is-sitwazzjoni tal-ekonomija emerġenti vis-a vi eh, l-ekonomija avvanzati għat eh, edin naraw u kol asma multipolari nek f'termini ta' tkabbir u hemm eh, differenzi li qegħdin jikbru fiż-żewġ tipi ta' ekonomiji. U aħna hekk qed nittrattaw meta nsaħħu l-Unjoni Ekonomika Monetarja u nikkonsolidaw <coughs> il-budget. Kif intqal, iva il-priorità tagħna hija l-Unjoni Monetarja u apparti dan x'qed nagħmlu iktar Fil-meda qasira ta' żmien aħna għandna numru ta' elementi illi diġà bdew jaħdmu minn din is-sena li huma riżultat ta' deċiżjoni ewlenija illi ħadu leġislatur il-Kunsell u l-Parlament u dan japplika għan naħa budgetarja ta' deċiżjonijiet u kol il-naħa tal-izbilanċi makroekonomiċi. Din għal medda medja ta' żmien mhix ħaġa marbuta daqshekk mal-kriżi, imma li waslet il kulħadd sabiex jara li lin mill-fiskali, li lin mill-budget, li lin minn elementi oħra li huma kruċjali sabiex jarġa' jkun hemm il-tkabbir u il-bilanċi fl-ekonomija u dan huwa punt importanti ħafna l-pajjiżi bħal Spanja u oħrajn. Illi fil-bidu tal-kriżi ma kellhomx eh, problema budgetarja imma saret mbagħad problema għaliex l-elementi kollha l-oħra fl-ekonomija kienu batuti. Għanna dawn l-istrumenti kollha u intom tafu dwarhom għaliex ħadtu sem fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni u issa dawn iridu nħadmuhom U ninsabu nofstri hawnhekk u ma nistgħux ngħidu u ser jaħdmu iva jew le ma naħseb li ser jaħdmu għaliex hemm ħtieġa għalihom. L-atturi kollha dan jinkludi li l-istati membri kollha jħossu l-ħtieġa li dawn l-istrumenti ta' politika jaħdmu. Element ieħor illi beda jitċaqla huwa element illi kien fil-kompakt fiskali, il-kompakt fiskali kien bażikament dwar regoli fiskali imma wkoll dwar koordinazzjoni tal-politika ex ante, illi ma kellix daqshekk importanza imma tista' tkun ta' siwi, strument ta' siwi sabiex niddiskutu miżuri li jmorru li lin mill-budget, miżuri ta' struttura ta' politika li għandhom jiġu diskussi qabel jittieħdu deċiżjonijiet u dan isir fora multilaterali mhux magħna mal-Kummissjoni imma mal-Istati membri l-oħra kollha. Din hija ħaġa li tinsab hemmhekk fil-kompakt fiskali u li aħna fil-Kummissjoni qegħdin naraw kif dawn din nistgħu nibdluha fil-prattika, forsi ma neħtiġux il-leġiżlazzjoni sa naraw ser nitlu f'eżerċizzju ta' prova għalissa ma l-istati membri biex naraw kif dan jista' jaħdem. Imbagħad ta' bażi ta' dan sal-aħħar tas-sena nimmaġina ser ikonna Perspettiva ħjar dwar kif nistgħu nagħmlu din il-koordinazzjoni ex ante imma lan huwa li niddiskutu r-riformi strutturali qabel ma jiġu deċiżi. Palissa imma aħna nistgħu naraw sta jagħmel il-pajjiż u x'għandu f'moħħu li jagħmel il-pajjiż u jekk dan jaqbilx mal-suġġerimenti li nataw lil pajjiż dwar l-isfidi li rid jiffaċċja. Dak kien dwar il-koordinazzjoni jekk santi, sa din is-sena l-ewwel darba fil-ħarifa ser ikonna l-istess eżerċizzju bla bozzi tal-budgets għall-ewwel darba u jiena nemmen illi dan huwa element importanti immens għall-ewwel darba il-pajjiżi ser jirresqu l-abbozz tal-baġit tagħhom lill unjoni Ewropea qabel ma dawn jiġu adottati u l-Unjoni Ewropea ser tressaq l-opinjoni tagħha, ser tagħti l-opinjoni tagħha dwar dawn l-abbozzi li korrispondu għal rekomandazzjonijiet li nataw il-pajjiż fir tan-naħa baġetarja. Mbagħad din id-diskussjoni ex ante qed titratta l-pajjiżi wieħed wara l-ieħor u qed tara x'implikazzjonijiet jista' jkun hemm żona euro u għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. interessanti li naraw il-budgets ta' kull pajjiż mill punti fissa ta' żona euro mhux biss dan x'ifisser fisser għal Ġermanja u Spanja u l-oħrajn imma xi fisser għad żona euro kollha kemm hi. U x'jista' jintqal qabel ma' il-budgets jiġu adottati hawnhekk għadna f'settur fejn il-responsabilità demokratika u leġittimità demokratika hija xi ħaġa kritika immens. Irridu naraw iż-żewġ naħat fl-istess waqt għaliex il-budget u responsabilità tal-parlamenti nazzjonali. Iżda dawn il-femiet, dawn il-pariri fuq livell Ewropew iridu b'xi mod jidħlu fid-diskussjoni aħħarija eh, fil-Parlamenti fil Nazzjonali. Bekk għandna naqdu iż-żewġ affarijiet f'daqqa. Fuq medda aktar twila ta' żmien għandna ħafna elementi fid-dokument li huwa magħruf bħala l-blueprint illi preżentat il-Kommissjoni sena ilu fejn aħna bażikament najdu fejn u posta l-Unjoni Monetarja fil-ġejjini u kif intqal hemm bosta elementi illi diġà jinsabu fis-seħ jew diġà bdew jirrankaw iżda hemm oħrajn li jitrattaw aktar il-ġejjieni. Dwar dawn l-elementi hemm kwistjoni waħda ta' priorità ta' twaqif ta' prioritajiet ta' politika. Fl-ewwel biċċa tal laqata dal-għodu ħut minkom irreferu għal dan il-fatt Hemm rakkomandazzjoni ta' politika li jingħataw lill istati membri mill-Unjoni Ewropea iżda l-istati membri għandhom eh, marġni b'saħħitha biex huma jieħdu deċiżjonijiet. Pereżempju jekk huma jkollhom ċertu mira baġetarja li jridu jikkonformaw magħha, eh, il-gvernijiet jistgħu jiddeċidu affarijiet differenti kif ser iżommu ma' din il-mira. Dalodu Jiena Spanjola u smajt ħafna dibattitu nazzjonali, intranazzjonali hawnhekk f'din il-Kamra, imma naħseb li ħaġa importanti li konna diskussjoni dwar kif għandu isir dan għaliex m'hemmx mezz wieħed, m'hemmx mod wieħed kif dan għandu jsir. Hemm żewġ naħat tal-budget. Meta l-pajjiż irid jagħmel aġġustamenti kbar, irid jara iż żewġ naħat, id-dħul u nefqa Irid jindirizza ż-żewġ naħat biex iżomm mal-mira u jindirizza l-implikazzjonijiet soċjali u distribuzzjoni ta' tħul bħala konsegwenza tal-miżuri għal raġunijiet soċjali u anka tkabbir u sabiex jindirizza wkoll mod aktar ġust ta' kif jista' e, iqassam il-konsegwenzi il tal-aġġustament. Dawn huma elementi illi fil-ġejjeni mistoqsija li daħħanna fil-blueprint hija dik li salima limitu il-prioritajiet ġenerali tal-politika għandhom jiġu meqjusa, per eżempju, il-Parlament Ewropew fit tfassil tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja għal-ġejjeni, irdu naħsbu dwar dan. Għalix l-aġġustament budgetarju huwa riżultat ta' għażliet politiċi. L-aħħar żewġ kummenti dwar il-solidarjetà fiskali kifet fil-blueprint aħna nikkonsidraw il l-Unjoni għandha tiżviluppa ċertu kapaċità fiskali mod partikolari aħna qegħdin naraw illi jista' jkun hemm bżonn ta' level ta' odda, ta' livell ta' stabilizzazzjoni sabiex nappoġġaw ix-xoks tal-aġġustament u fil-blueprint aħna wkoll Eh, diskutejna kif prezentat Helena fil-slides. Palissa ma nistawx naraw fil-verita kif dan jista' jaħdem għalix aħna ma rridux li l-ideja tal-kontrat eh, tikber u l-ideja ta' solidarjeta tmajna, le, eh, l-affarijiet rridu jgħinu lil xulxin. Aħna fil-Komissjoni ma rridux nivvintaw proċess ġdid irridu noqogħdu b'sebajnejn għaliex aħna eh, ma rridux nivintaw aktar proċessi. U bekk jekk din l-idea għandha taqbad trid wassal sabiex il-pajjiżi jkollhom dawn ir-rakkomandazzjonijiet li tihom l-Unjoni Ewropea huma jgħidu kif ser iwieġbu għalihom li ma riformi ser jieħdu li ma deċiżjonijiet tal-politika ser jieħdu u dan il-programm ta' riforma jew parti minnu jista jisir eh, dak li huwa kuntratt bejn l-Unjoni Ewropea u dan il-pajjiż. U kumbat ikun hemm xi forma ta' finanzjar għas solidarjetà sabiex dawn ir-riformi strutturali jiġu appoġġati. Dan jista' jaħdem u din dan jista' jkun l-ewwel pass il qudiem sabiex ikun hemm din il-kapaċità fiskali fl-Unjoni Ewropea. L-impressjoni tiegħi hija illi aħna għadna ma wasan sem, iżda forsi nistaw naslu fi xhur li ġejjin. Dan jiddependi fuq il-pożizzjonijiet tal-istati membri f'dan ir-rigward. Jiena f'dawn id-diskussjonijiet tal-lum smajt illi jisu hemm xi e, biża illi forsi nistgħu naġlu e, f'dik li għan-naħa tal-kuntratt imma ma naġlux daqshekk fuq in-naħa tas-solidarjetà. Bek dak kollu li kelli xinnejt dwar fejn ninsabu bħalissa mis xaħġa forsi sekk kompleta imma anke minħabba li għanna limiti ta' ħin forsi aħjar niqaf hawnhekk. Ja, vielen Dank, äh, auch vielen Dank für die Beschränkung in der Redezeit, was ja ganz wichtig ist. Grazzi, grazzi ta' sew, tal-li zammejt mal-ħin li kellek allokat sabiex nkunu nistaw nkomplu bi diskussjoni tagħna bidel il-President imma nistgħu inkomplu. Issa għanna il-President tal-Federalisti Zazax eh, fl-Europa u nittama li pronunċajt ismek tajjeb jgħid il-President jekk jogħġbok zom mal-ħin. Grazzi, President. Jiena qed nieħu gost li ninsab hawnhekk u niprezentalkom l-impressjoni ta' 13,000 membru tal-Unjoni tagħna. Jiena ser nitratta l-perspettiva politika u il-Moviment Internazzjonali sieħeb maħna sena l-oħra sabiex jitlob l parlament illi jiżgura illi dawn is-setat il-ġodda iwaslu għal viżjoni ġdida tal-Unjoni Ewropea blan illi jkun hemm Unjoni Fiskali reali fis-sistema tar-riforma. Aħna ħassejna illi trattat intergovernattiv kien ħtieġa imma ma wassalx għall-laqda fiskali. Dan it-trattat ma jlebx il-kwistjonijiet marbuta ma' leġittimità tal-Unjoni Politika lanqas u għalhekk il-petizzjoni tagħna titlob il-Parlament sabiex juża s-setat tiegħu sabiex jibda il-passi li jmiss tal-kostruzzjoni. Hija ħasra li ma tantxaw membri tal-Parlament Ewropew preżenti ma nixtieq nirringrazzja lil min jinsa preżenti. Għaliex hemm ħtieġa riforma parlamentari tal-Unjoni Ewropea Dan għaliex il-koordinazzjoni ekonomika nazzjonali falliet jew ma kienx biżejjed il-kawżi tal-kriżi ekonomika mhumiex biss dawk ta' disċiplina fiskali żbaljata imma wkoll minħabba il-gvernijiet, il-gvernanza ekonomika. Il-tentattivi tal-istituzzjonijiet kienu tajbin sabiex isaħħu l-gvernanza ekonomika iżda ma rridux ninsew li l-konsegwenzi tal-kriżi imorru li l-insew mill-leġiżlazzjoni sekondarja. Dawn huma marbuta mal-konsegwenzi tal-ħolqien ta' Unjoni Ekonomika u Fiskali kif qalu ħafna dal-għodu aħna rridu nisħu illi il-kriżi żiedet id-dubi il-perplessitajiet tal-persuni dwar il-leġittimità tal-Unjoni. L-istruttura attwali trid tittejjeb. Aħna rridu istituzzjonijiet federali u responsabbli Fid-diskors eh, dwar l-Istat tal-Unjoni f'Settembru 2012 is-Sur Barroso qal li l-Unjoni Ewropea ma kienieċ mamra biżejjed b'istrumenti xirqa sabiex tindirizza is-sitwazzjoni. Enfatti ieħor importanti. Ma iż-żmien, iż-żmien għal soluzzjonijiet parzjali spiċċa. Nettiġu Unjoni Bankarja, Unjoni Fiskali u Gvernanza Demokratika vera L-Unjoni Bankarja mbagħad teħtieġ is-supervizjoni imma wkoll is-setat u r-riżorsi sabiex taġixxi meta tfalli supervizjoni. L-Unjoni Fiskali wkoll teħtieġ il-kontrolli fuq il-budgets nazzjonali u setat sabiex tkun tista' tolli it-taxxi u kol tipromovi tkabbir u tappoġġa l-istati fi problemi. Unjoni politika mhijiex biss dwar serja sħiħa tal-qat u samiz imma għanda bżonn gvernanza Ewropea u bekk hemm bżonn ta' integrazzjoni politika u fiskali tal-Unjoni Ewropea. Forsi tistgħu tistaqsu aħna rridu nibdew b'Unjoni Fiskali jew Unjoni Politika. Imma le hawnhekk neħtieġu iż-żewġ affarijiet fl-istess ħin. Sinżon fil-qosor, xi fisser dan? Dan ifisser tliet affarijiet. L-Unjoni Bankarja, hemm bżonn ta' Unjoni Bankarja, Unjoni Ekonomika, Unjoni Politika, Unjoni Bankarja kif diġà ntqal hija pal skema ta' garanziji, rezoluzzjoni, possibilità ta' rikapitalizzazzjoni diretta tal-Banek Ewropew tan u kol supervizur waħdieni f'żona euro għal-Banek. Kumple euh, don Għal-Banek briski sistemiċi. Et cela inclut aussi les bases communes pour la taxe Is-suq komuni jrid ukoll jitwetta hemm bżonn ta' supervizjoni bankarja waħdanija u titjib fil-moviment, fiċ-ċaqli għal ħaddiema it-tini net. Unjoni ekonomika u fiskali, unjoni monetarja mhijiex sostenibbli jekk ma jkunx hemm unjoni fiskali u budget deċenti bir-riżorsi. L-Unjoni Ewropea teħtieġ illi jkollha l-budget tagħha, il-budget propju għabbażi tal-budget tal-istati membri jdu koll insaħħu l-kredibilità tal-munita unika. U hawnhekk nixtieq insemm il-project bonds u l-Eurobonds l-Unjoni Ewropea għandu ikolla il-bonds tagħha sabiex tiffinanza tiffinanzja il-budget tal-investiment u kol tat-tira investituri barranin u tikseb l-anijiet tal-Istrateġija 2020. Bekk hemm bżonn ta' project bonds illi jappoġġaw l-investiment fil-enerġija, trasporti u telekomunikazzjonijiet. Iżda rridu nagħmlu progress ukoll sabiex niżviluppaw is-solidarjetà fiskali fuq medda twila ta' żmien u biex dan isir hemm bżonn ta' moviment politiku determinat sabiex ikun hemm il-mutwalizzazzjoni tad-dejn sovran Għanna bżon ta' mekkanizmu pal eurobond sabiex ikun hemm il-mutwalizzazzjoni tad-dejn u kol jiġi mqassam mill-ġdid, tiġim qasma mill-ġdid l-ispiża tad-dejn. U l-istati membri għandhom u koll tejbu l-possibilità ta' tkabbir tagħhom u jsorvu il-problemi ta' likwidità tagħhom. Iżda dan imur jitfit mal-Unjoni Politika bekk irridu nibdew naħdmu dwar il-kwistjoni tal-leġittimità tal-Unjoni Ewropea. Li konna biss koordinazzjoni fost il-gvernijiet immur kontra il-Gvern federali b'setat federali Unjoni Fiskali timplika taxxi Ewropej u bekk hemm bżonn tal-ħolqien ta' Unjoni Politika jekk irridu demokrazija leġittima għall-istituzzjonijiet u jekk il-budget ta' bilħaq irid jiġi kontrollat mill-Parlament Ewropew. Deċiżjonijiet li ttieħdu f'dawn l-aħħar snin waslu għal marginalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet supranazzjonali L-ewwel qabel kollox il-Parlament Ewropew u bekk iridu Eżekuttiv Ewropew illi kun l-unika attur illi jista' jwassal għall-Unjoni Ekonomika Koerenti hemm bżonn ta' strument Ewropew għal finanzi il-leħen tal-Unjoni Ewropea fid-dinja fl-istituzzjonijiet globali l-IMF u fora oħra politika fiskali komuni, politika ekonomika komuni biss għall-inqas fiż zoni fit żona euro. Dawn biss ser jirnexxielhom jistabilizzaw is-swieq u jreġġaw lura il-fiduċja demokratika fil-proġett Ewropew. Dan huwa l-aħjar waqt, forsi tistaqsuni min jista' jgħid illi skont l-opinjoni pubblika bħalissa dan jista' jwassal għal kriżi politika apparti l-kriżi ekonomika illi diġà għanna minħabba dawn ir-riformi imma meta jista' jkun l-aħjar żmien is-sena d-dieħla l-2014 hemm l-elezzjonijiet. Elezzjonijiet Ewropej u bekk din hija responsabilità tal-partiti politika u ta' politiċi u ta' kull kandidat illi jisemmaw leħinhom u jaraw l-affarijiet fuq medda aktar twila ta' żmien u mhux biss jaraw l-affarijiet samneħirhom ħalli il-progress ekonomiku u soċjali ikun jista' jingħata promozzjoni skont it-trattati irridu nagħmlu xi ħaġa sabiex insolvu l-kriżi. U mhux iż-żmien li l-MEPs u l-partiti politiċi jqogħdu jippreżentaw proposti sabiex eh, jirriformaw is-sistema politika tal-Unja Ewropea. Is-sena d-dieħla għandna nagħmlu dibattitu bħal dan u għandna bżonn ta' dimensjoni Ewropea. Sabiex nikkonkludi nixtieq ngħid illi l-iskala ta' dawn l-isfidi L-sfidi li jeħtiġilhom il-bidliet hija waħda illi teħtieġ dibattitu pubbliku Ewropew u sem ta' ċittadini Ewropej. Konvenzjoni biss tista' eh, tikseb dan il-an wara l-elezzjonijiet Ewropej e kif ikun diġa sar id-dibattitu l-istadju li jmiss tal-integrazzjoni Ewropea għandu jqarreb l-rappresentanti ta' ċittadini, Parlamenti Nazzjonali, Parlament Ewropew, imma wkoll is-soċjetà ċivili. Il-metodu sabiex nibdlu it-trattat għandu jsir permezz ta' aktar konv ta' konvenzjoni Ewropea u mhux ta' aktar summits Ewropej. Grazzi. Grazzi. Pro, memlija proposti għal Parlamentu għal kollegi tagħna eh, eh, deputati, titkellimt ukoll fuq il elezzjonijiet ta' sena d hemm ukoll forsi xi waħda mill-proposti tiegħek nistgħu anki nippreżentawha lil ċittadini li se jvutaw. <clears throat> Issa għandna il pozizjon li mista Teodoris Pitikaris u natik il-mikrofonu. Għandek tliet minuti. il-personalitajiet ewlenin uh, Ewropej, Schmidt uh, u uh, u Helmut Kohl u il-politiċi gbar li ħolqu l-Europa l-Europa u ġabu l-pajizi Ewropej rib xurxin. Però għat għanna konflitti gbar, interessi nazjonali, u inkomplu nsaħħuħ dal-proġett tal-Unjoni Ewropea. Mill-unifikazzjoni tal-Unjoni Ewropea t-dependi il soċjetà Ħaġa importanti hija importanti ħafna hija solidità tal-monita eh, barra mill mill-miżminijiet li wieħed għandu bżonn eh, biex biex iżaħħaha. Ħafna nies qalu li dan l-esperiment Ewropew diġà ġi sperimentat fil-għaqda tal-żewġ Ġermani. <clears throat> U bekk eh, eh, kellu isaħħa dan il-proċess. Kienem eh, għajnuna kbira lil-Mediterran. U id-deċizjoni politika li t-tihdet fuq dak li għandu xaqsam mal-euro, umbat waslet għal situazzjoni li għedin fija issa. Memx konverġenza ekonomika, imma em sensiela ta' politiki ekonomiċi illi jibbażaw ruħom fuq il- taqsim tal-pisijiet, tal-kompiti. Eh, u dan wasal għal-falliment, għetna rajna ħna kif jiġu konsiderati il-fallimenti, il-, -fallimenti, il fallimenti deficit e tabelli fuq il-Greċa, Spanja, l-Portugal, l-Irlanda u dana qed juri illi il-politika ekonomika ma tistax tkun l-uniku parametru. <coughs> Għanna bżon ta' proposta iktar matura. Il-Komissjoni Ewropea ma tistax tiħu dritt biex prezenta u tipproponi taxxi, taxxi għal uh, popolazzjoni, għax mumiex ċittadini li eleġu għal komissjoni u li jaħtruha għanna bżon ta' trattament indaqs tal-intraprizi. Kemem intraprizi li tilqu mill-nofsinar u jitrasferixxu ruħhom fil-tramuntana. E, e l-intraprizi tal-nofsinar għandu jibqa jkollhom aċċess għal kreditu. Ma nistgħux naċċettaw illi inżommu biss il-loġika tal-interess ekonomiku. <clears throat> Għax dana e, jista' jwassal għal kriminalità għax il-miżuri illi fil-fatt edin jiġu appoġġati u ma ta' evażjoni għax memx kontroll eh, demokratiku fuq il-Bank Ċentrali Ewropew. Lil min tati kont il-Bank Ewropea, mux il-Bank Ewropea, il-Bank eh, il-BI, il-BI, mux l-Parlament Ewropew bla dubju. M banek illi għandhom isħma illi jistaw waslu għal ċerti sospetti. Laqda eh, l-unjonifikazzjoni soċjali u ekonomika falliet imma dan huwa ir-riżultat tal-politika illi sissa ġiet imwetqa. Il-patt ta' stabilità huwa proporzjonali inversament għal <clears throat> situazzjoni relativa reċiproka tal-istati. Jena ma naċċettax illi e, il pajizi ma jipronunċaw xruħom fuq dan il-problemi. U l-President jitlob li sur e, jala u jikkonkludi. Laqas il-banek mu ma għatir nexilom jelbu l-krizi. Rajna illi kellhom bżon ta' ħafna mijiet ta' miljoni ta' euro biex jisalvaw il-banek. Grazzi għajt il-President, issa naddu għal petizjon li bis ċittadin Sloven fuq il-krizi finanzjarja. Il-mikrofonu fidek. talbuni niprepara test. Jena, għamiltu dan, pero nishtiq namel kommenti fuq dak li għadni kif smajt issa, unnek, għax nħos li importanti. Tkellimna fuq dan il-konflitt bej tramuntana u nofsinar, jena ċittadin ta' pajis tal-nofsinar, ma ma naqbilx ma dak illi. <coughs> Intqal fuq din it-tensjoni bejn it-tramuntana u nofsinar. U għaveru illi fin-nofsinar il-kriminalità, specialment bejn il-white collars huwa iktar milli fit-tramuntana u din hija l-ikbar problema fil-nofsinar. Il-korruzzjoni, il-kriminalità organizzata edha tirtirina lil dawn il pajizi u l-Unjoni Ewropea kolla kemmi. U hemm verament nimmeditaw fil-font biex niprovaw nirsolvu din il-problema. Jiena mis-Slovenja. U aħna dawn il-problemi għom b'intensità kbira. Emmin min li illi ikun aħjar issa jek noħorġu mill-Unjoni Ewropea. Emma. Emma min jajtek eh, jaħseb li jista' jitlef dak li kiseb b'mod illeġittimu. Għal daqstant irridu aħna niġġildu verament b'rizoluzzjoni kontra il-kriminalità Ewropea. Rridu noħolqu sistema ta' FBI Ewropea. Jekk naħseb biss fuq Slovenja, verament ma nistawx nifsolvuha din is-sitwazzjoni, ma nistawx nifsolvuha fuq livell nazzjonali. Għaliex il kriminalità għanda kollox fidea, tikkontrolla l-politika, l-amministrazzjoni pubblika. il-gazzetti, il-ġustizja, kollox fidejn il-kriminalità organizzata. Un naħseb li situazzjoni għal-istess fil-Greċja, fil-Portugal, fil-Italja, fil-Spanja, ecc. fil-pajizi tal-nofsinar. L-Unjoni Ewropea għanda verament tibda taħseb bis-serjetà fuq din il-problema biex tirsolviha. <coughs> Għaxek ma nirsolvux din il-problema, l-Unjoni Ewropea kollha mbagħad se tiġi invaża bil-kriminalità organizzati. Kriminalità organizzata. Issa ħanajt kemm tej fuq il-petizzjoni tiegħi. <coughs> Mill-lider iċ-ċiviltà tal-punent tagħna ma irnexxilix tirsolvi l problema tal-likwidità. Il-flus huwa ħaġa pubblika eh, eh, eh, li tejn l-ekonomija biex ikun hemm skambju ta' merkanzija. Il-tkabir eh, ekonomiku l-impiegi eh, u it-ħul tal-istat. Jek memx likwidità, il-GDP jonqos, tizdit il- eh, il-qat, jizdit il-qat u ma jkunx hemm biżdejjed tul fl-istati. Għal daqstant hija il-politika ekonomika hija l-iktar il-politika monetarja hija l-iktar element importanti, ma min jiddeċidea din tiġi deċiża minn sistema finanzjarju indipendenti. Għaldaqstant l-interessi tal-sistema finanzjarju huma l-istess bħal dawk pubbliċi jew le. Imma bla dubju mhumiex. hija sistema li teżisti kemm hawnhekk kif ukoll fl-Istati Uniti. L-Eurozona ilha bi kriżi. It-kabir ekonomiku għabbax, il-qat qed jitla, eh, id-dejn qed jitla, l-ispiża pubblika qed titla eh, u d-dejn tal-intraprizi qed jinżdied. U s-sitwazzjoni ekonomika finanzjarja u dan jkompensa il-dejn tal-soċietajiet gbar fl-Istati Uniti mux se titħallas qatt. Eh, Eh, namlu monetizzazzjoni tal-dejn jistampaw eh, eh, il-flus biex ikopru dejn u dana ma jservi għal xejn dinja forma ta' kreditu ta' sistema finanzjarju li jenat li l-familji u ta' settur tal-ekonomiji privati u għas settur pubbliku. F'ħafna pajjiżi hemm djun li qatt ma se u sistema tal-banek huwa bbażat fuq id-dejn. U l-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija minu minu kreditur u minu debitur. Fis-sistema finanzjarju attwali il-sistema bankarju privat u għat li għandu jkun kontra dan il-politika monetarja għandha tiġi deċiża fuq livell pubbliku privat. Il-sistema finanzjarju ħala ħolo il-din il sistema u id-djun u l-qat, kem fi settur privat kif ukoll fi settur pubbliku. U dan mhuwiex interess tal-persuni tal-istati u tal-gvernijiet, u interess tas-sistema tal-banek biss. Għaliex il-banek waqt il-kriżi e, jiksbu patrimoni e, fuq livell baxx e, bi prezz baxx u s-sistema pubblika Eh, eh, eh, dbati mħabba f'dan għax tnaqqas it-taxxa. Il-kriżi hija ħaġa tajba għal-finanza għax il-banek jisiru dejjem iktar b'saħħithom. U il-seta ta' deċiżjonijiet għandha tneħħi e, dan il-lobby mill-banek u għanda is-seta għanda tibqa fidejn iċ-ċittadini. Il-benefiċċji ta' settur m'għandux ikun lejn il-banek, għandu jkun e, lejn il- e, dejn fis sistema finanzjarju. U bekk ikun possibli n neliminaw il-dejn e, zejjed tas settur pubbliku. Id-dritt illi li jistampa flus u dritt tal-istat u mux tal-grupp finanzjarju. U dana fil-fat qed jieħu ħafna iktar mill-GDP milli dak li għandu fil-fat dritt għalih. Qed jieħu il-rata tal-GDP li huwa eh, fidejn l-istat u l-poplu. Għalhekk il-politika eh, tal-austerità hija żbaljata. Grazzi. Grazzi sur Duk. Vuk għal-prezentazzjoni tijak. Issa għanna il-possibilità illi inkomplu sa' sjana eskwart u għalek nistaw norganizzaw dibattitu. Nitlobkom eh, titkelmu għal mux iktar minn 3 minuti biex bekk għal-inqas eh, inkunu nistaw naħdmu għal kwarta u inqas ma tirrispettaw dawn il-ħinijiet u iktar ma jkunx nistaw, ma jkunx nistaw ikonna dibattitu. Mela naddu il-mikrofonu il-kollega. Jena. Grazie ħafna. Mela, jiena ħantikom si ġewċew tlet idejat, Mijiex ehm, eh, kussjoni dwar id-drittijiet ta' ċittadini, jew jekk daw eh, irfisnihomx f'din il-kriżi finanzjarja Jiena kontent ħafna li l-Kumitat ta' Petizzjoni għandu dan is-suġġett għal-qalbu aħna rappreżentanti taċ ċittadini tal-Ewropa u rridu niddefendu ċ-ċittadini Ewropej. U jiena fil-fat naqbel ma dak eh, kollu li għalet Polingesson dwar iż-żaza, iż-żaza qegħdin ibatu ħafna f'din il-kriżi u kien hemm ħafna proposti biex eh, eh, niprovaw noħorġu minn din il-kriżi rridu nuru eh, lil eh, eh, ċittadini f'liema direzzjoni għandhom jemxu u għanna natuhom it-tama. Kenna l-elezzjonijiet aħna fil-Ġermanja, anka ħajkun hemm l-elezzjonijiet dal-waqt l-ġimgħa fl-Awstrija u mill-perspettiva nazzjonali aħna iddiskutejna l-Ewropa imma ma diskutajniex eh, mod komuni ta' kif insolvu il-problemi. U, għalek l-għana bżon it tillet konvenzjoni wara, din, um, eh, wara dawn l-elezzjonijiet Ewropej fejn il-gvernijiet kollha l-parlamenti kollha u l-kummissjoni jibdow jippreparaw il-fażi li miss tal-integrazzjoni Ewropea. Din hija konvenzjoni li għandha tkun waħda miftuħa u għandha tinkludi il-soċjetà ċivili eh, bil-kummenti kolla, bil-vuċi kolla eh, eh, taħa biex ikon aktar Ewropa, mux inqas eh, Ewropa. L-laqda monetarja hija waħda mill-pilastri u issa għanna bżon ukoll għaqda finanzjarja u ekonomika biex fl-aħħar ikun hemm unjoni politika. Eh, biex inkun fil-qosor, fil-kommenti tiegħi jiena nħoss li għandu jkun hemm aktar eh, demokrazija u aktar eh, solidarjetà, kontroll demokratiku ta' din il-politika ekonomika u monetarja mux eh, eh, federalizmu esekuttiv permezz ta' trojka ju tal-kunsill illi wara kollox ma ġiex elett mill-poplu u laqqas eh, ma jista' jkun kontrollat. Nirringrazzjakom kumitat tal-petizzjoni għal dan is u għajan nitkellmu vuċi waħda u nipreparaw messaċ uniku għaċ-ċittadini. Aħna niddefendu id-drittijiet tagħkom qegħdin nippravaw modi u mezzi ta' kif nigarantixxu li li drittijiet tagħkom ma jibqgħux jintrifsu. L-onorevoli Daff. Grazzi ħafna. Eh, kien eh, filgħodu filodu interessanti ħafna, interessanti li nisimaw l-effetti reali ta' din il-krizi ekonomika u finanzjarja f'ħafna stati membri naqbel illi l-ġestjoni tal-kriżi illi seħħet f'dan l-aħħar ħames snin żiedet il-karattru teknokratiku tal-governanza tal-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna politiċi illi waslu għal konklużjonijiet minħabba dan u qegħdin jgħidu illi jieħdu setat mill-Unjoni Ewropea u e, saħħu il-parlamenti nazzjonali u l-governanza tal-banek u tal-rati fir-rigward tal-politika ekonomika u finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Jiena ma naqbilx ma dan. Ma naqbilx ma dan l-approċċ inħoss, anzi naħseb li l-oppost huwa il-verità. Iġifiri, illi il-fat illi għanna autoritajiet esekuttivi opaki diffużi fuq livell tal-Unjoni Ewropea mifruxa bejn il-Komissjoni, il-Kunsill u l-Unjoni u l-grupp tal-Euro, l-Eurogroup, ifisser illi din il kustorjoni tista' tiġi trattata permezz ta' gov governanza federali qawwija ta' unjoni fiskali. U jiena inħossni in bid-dibattitu illi kenna għawek. Għandi it-tentazzjoni u koll bl-impen eh, li ħa il-President Barroso illi nipublika prinċipji u, u orientat orientazzjoni lejn eh, unjoni politika qabel ma jinala il-mandat ta' dan il-parlament. U nispera illi eh, il-Komissjoni u l-partiti politiċi jistimulaw diskussjoni eh, li tinvolvi aktar nies u li tkun aktar serja matul din il-kampanja elettorali tal-Parlament Ewropew. U dan iġifiri aktar mill-li kenna sissa. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-Sur Hefner, issa grazzi ħafna. Illum eh, smajna ħafna affarijiet, smajna ħafna dwar il-miżuri illi aħna għanna norbtu eh, fl-imkien eh, biex nirrispondu għat-ħassib ta' ċittadini Ewropej. Umbat kena diskussjoni interessanti ħafna ta' kif ħan implementaw dawn il-bidliet. Kallima għalet, qalet irridu ħarsu aktar lejn il-kif lejn il-xiex mill il-kif, rridu insibu it-triq eh, lejn l-implementazzjoni ta' risposti. Mela, lejn it-tmiem nixtieq nagħmel din mistoqsija importanti eh, ma nistawx nħarsu lejn il-bidu. Il eh, governanza mill-ġdid, politik, approċċ teknokratiku Eh, illi ħalli il-ċittadin aktar pala spettatur eh, mux ikun involut u din hija kustjon rridu inħarsu leja maħniex se nelbu din il-kriżi jekk inħarsu leja biss pala kriżi teknika il-krizi qed tajjem mistoqsijiet minn naħa ta' ċittadini li aħna ma ħanix qegħdin nirrispondu, qegħdin jistaqsuna f'liema direzzjoni sejrin x'se nagħmlu, x'nifmu bil-libertà individwali, kif se naqdu għadi mal-solidarjetà u l-responsabilità soċjali, kif se nagħmluh dan il-manifest fuq livell Ewropew. Ovvjament irdu nħarsu lej is-solidarjetà u anke l-effiċenza tal-budget, imma jekk ħanibqgħu eh, niddiskutu dan kollu fuq livell nazzjonali mhux naslu imkien. Irridu niġbru il-poplu fl-imkien inkella ħa naslu għal aktar frammentazzjoni fuq il-livell Ewropew għax inkella ħajkonna ċittadini li jgħidu li uh, il-membri parlamentari rridu jġildu għalina u mux għall-Europa, rridu naħdmu għalek flimkien u dan ifisser għall-Europa, ifisser moċċar li rridu nħarsu lejn l-odda uh, li għanna u nespanduhom dawn l-odda. Kien hemm suġġerimenti interessanti ħafna, ma din nistgħu nagħmluha biss jekk induru lejn it-trattati Ewropej. Ħafna minn dak illi huwa rekwiżit palissa eh, ma kienx maħsub fil-passat, ġifieri kien ħarsu rridu nħarsu lejn l-odda li għandna u nespandu trattati eh, nespandu l-odda għanna proċedura taħt il-Trattat tal-Lisbona li eh, permess taħħa nistaw aħna induru lejn il-konvenzjonijiet Ewropej. Eh, Fil-fat dinja brejtu fl-istoria Ewropea. L-espansjoni ta' trattati li lin mir-rwol tal-gvernijiet individwali ġbri hemm din il-possibilità hawnhekk biex niftu dan id-dibattitu fuq livell Ewropew biex ikonna dibattitu iktar wisa ma' ċittadini Ewropej Sfortunatament m'għandix biżejjed ħin biex nidħol fid-dettall imma il-mistoqsija li għandi jiena kif se ninvolvu soċjetà ċivili fil-proċess l-ewwel net minħabba li l-konvenzjoni titkun kif tgħid trattat waħda demokratika, konvenzjoni demokratika. U il-parteċipanti irrit ikun hemm partiċipanti li ġu eletti miċ-ċittadini nifushom, ġifiri, jekk ikun hemm elf ċittadin Ewropew li jagħmlu suġġeriment għal din il-konvenzjoni, allura din il-konvenzjoni titkellem dwar il-kussjonijiet li ikunu tqajmu. Irtu ikollha aktar periodu ta' żmien twil eh, ta' diskussjoni irrid ikollha eh, diskussjoni pubblika wiesa' U meta iseħ dan dibattitu eh, fuq suġġerimenti li joħorġu irrid isir dan it-trattat li imbat ċittadini jivvutaw fuq għax dan huwa l-unika mod li huma jkunu jistgħu jifmu, ġifieri ċittadini jkunu jistgħu jifmu illi l-Ewropa hija tagħhom illi aħna għandna r-responsabilta tal-ġejjini tal-Ewropa u li rridu naħdmu flimkien biex nassikuraw illi l-ġejjini tal-Ewropa mhijiex xi ħaġa li ħajsu beja biss il-kapijiet e tal-gvern u stati li ċittadini infushom huma responsabbli ta' dan kollu. Grazzi ħafna għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. il-rapporters li jem tal-panels qed nara xi ħadd qed jolideh ma nafx nistax eh, eh, nagħtu l-ħin lill-persuna. Dan huwa smih pubbliku Nati ftit minuti biex tagħti l-kontribut tiegħek. Grazie ħafna. jina eh, computer scientist ċittadin Ewropej u nixtieq nistaqsi kif nistgħu nbidlu trattat Ewropa Ewropej. Kif nistgħu nimmodifikaw dan permezz inizjattiva ta' ċittadini? Kif issir din? Kif nistaw nibdlu it-trojka b'metodu differenti, b'mod differenti ta' għajnuna għal dawn il-pajjiżi li huma fetwati daqshekk ħażin eh, bil-kriżi. Jiena nissuġġerixxi pereżempju li jkollna il-speċi ta' Marshall Plan illi eh, għamlu uh, anka l-Amerikani wara it-tieni gwerra dinija eh, u li tat riżultati tajbin ħafna. Eh, mistoqsija oħra, l-speċjalisti huma pessimisti ħafna palissa. aktar minn 20 miljun Ewropew illi ħajsiru ħajfqaru jekk tħares li id data jina nistaqsi li nifsi u lilkom, xena, s tamlu, se namlu biex e, dan ma nħalluħx iseħax il-faqar u għasta ta' appoċ e, mediku, per eżempju, l-edukazzjoni ħajoħloq ħafna problemi u ħajkun huwa ħafna aktar diffiċli għaċ-ċittadini biex e, jiffaċċjawh. Grazzi ħafna. Il-mistoqsijiet huma penjativi ħafna Eh, tqajmu żgur anka mill-interventi illi eh, saru fit-tieni eh, parti tad-dibattitu, mit-tieni panel ma nafx jekk il-rapporters illi għandi madwar il-mejda jistaw xiatu risposta għal dawn il-mistoqsijiet li tqajmu, mistoqsijiet speċifiċi ħafna. Il-professoressa Ceretelli ma nafx kif nistaw eh, nimmodifikaw it-trattat fuq inizjattiva ta' ċittadini. Ma nafx kif tista' seħ din il-ħaġa, pero eh, nixtieq indur u mur lura lejn dak li tqajjem qabel ġifieri kussjoni ta' kemm is-swieq finanzjari u l-banek huma importanti fl-Ewropa. U naħseb inti għandek raġun illi eh, għajjimt din il-kustjoni. Jek tħares li riformi li l-Europa tipprova eh, nedi lan huwa appuntu biex wet jellimita is-setat li għandhom kemm is-swieq finanzjari u anka l-banek biex da ma jibqaw jespandu. Iġifiri supervizjoni tiċċaqlaq minn pajjiżi nazzjonali għal fuq livell Ewropew. U dan huwa mod ta' kif uh, il-lobbyisti nistgħu inbeduhom mill-partiti u mill-partijiet li jieħdu d-deċiżjonijiet. Iġifiri hemm din idea li l-banek saru daqshekk importanti fuq livell nazzjonali, irridu nippruvaw noħolqu din id-distanza. Eh, u din tistatejna biex innaqsulhom is-setat l-istess aswiq finanzjari. Ma tkellimniex dwar din imma hemm ħafna riformi qudiemna biex nilimitaw l-attivitajiet bħal dawk ta' short selling pereżempju u attivitajiet oħra illi ehm, qegħdin iwaslu ehm, għall-estrem f'dawn is-swieq. Dwar l-Unjoni Bankarja u Fiskali jiena naqbel ma dak li qalet Elena edin il-botwis uh, fuq uh, unjoni fil-rigwata uh, unjoni politika. Kif taraw, fattat zaħir fil-reform contract, kem kienem diffikultà biex bħet jimplementa is solidarieta ħafna drabi eh, nistaqsu xinija, il-ċittadini jistaqsu ta' xinija l-Europa minima li nistaw fuq naħdmu biex nimxu l-qoddim. Umbaħt inkunu nistaw nitkellmu fuq eh, eh, unjoni politika aktar wiesa. Palissa jina din nara bħala ħolma imbeda ħafna. Grazie ħafna. Naddu issa Sinjura Flores, grazzi ħafna fil-qosor ħafna għax qed nifhem illi biżna l-ħin suppost ħdimna illum kif jistaw jipparteċipaw iċ-ċittadini eh, permezz tal mekkaniżmu